Chers collègues, je vous propose de rejoindre vos places. Aziz kollegi, nitlobkom teħdu postkom u eh, nibdew mill-aktar fis possibbli bl-agenda li għandna ħafna punti, punti interessanti wkoll. Nibdew l-ewwel bil-punt 14 li kien orġament maħsub għal bil xija, pero li ma setax eh, isir minħabba ċirkostanzi. Rapport fuq eh, il-Korp Ewropew ta' Solidarjetà u l-Istrateġija ġdida tal-Unjoni Ewropea għas-Sasa. Madam l-ewwel il-kerma il-kollega Matteo Luigi Bianchi. Il-ġorġbok. Grazzi President. Eżis kollegi eh, tal- uh, kumitat ta' reġuni ta' sew onoratev illi qed nirrappreżenta dan ir-rapport tafu li fil-kumitat sedek dan ġie adottato ġie votat b'unanimità. Hemm xi emendi li ħankun interessaq, però nixtieq eh, nibda billi nirringrazzja li kulħadd tal-appoġġ tiegħu f'dan il-kumitat tebe. Hawnhekk qed nitkellmu dwar il-Korps Ewropew ta' Solidarjetà proposta ħadd tal-Kummissjoni kif ukoll il-komunikat tagħha fuq l-istrateġija ġdida għal sażqaf. Għandha dimensjoni lokali importanti eh, di l-istrateġija xtaqt nuri kemm il-proġetti ta' volontarjat iridu jindirizzaw il-ħtiġijiet u l-bżonnijiet tal komunitajiet lokali. Għalhekk importanti li eh, Dan ikun kriterju importanti biex jitqiesu ammissibbli l proġetti taħt il-Korp Ewropew ta' Solidarjetà tul l-abbozzar ta' dan l-opinjoni għajt ma' relatur responsabli minna tal-Parlament u għadna li Korp Ewropew ta' Solidarjetà trid jiġi adottat mill-aktar fis possibbli. Rridu nsaħħu natura lokali tal-volontarjat, rridu nħeġġu dawn it-tip ta' proġetti li jinkludu illi jipprovdu punti punti bħal inklużjoni soċjali kif ukoll ġlieda kontra it-terrorizmu, mm, l-integrazzjoni, hemm ukoll strateġija ġdida tal-Ewropea żgħażagħ. Aħna nilqgħu minn qalbna din l-istrateġija ġdida proposta mill-Kummissjoni hemm ukoll eh, l ju Youth Coordinator peress li dan il-koordinatur ma jistax ikollu eh, kuntat spiss aħna qed ngħidu kultant għandi jkun hemm laqat bejn dan il-koordinatur mal lokalitajiet u reġuni u reġuni biex bekk huwa jkun jista' jieħu konsiderazzjoni l politika ta' żagħżagħ fuq kull livell. Rridu naraw li il-politika ta' żagħżagħ inkludu f'kull qasam politiku ieħor importanti għaż żagħżagħ Ela li xeżaza huma l aqwa pożizzjoni biex jifmu eh, ħtiġijiet tagħhom irid ikun hemm dejjem kuntatt mal-entitajiet lokali u reġjonali għax dawn n nies huma l-iktar li jafu x'inhu martiġijiet. Rridu nestendu dan il-proġett għal territorju Ewropew kollu kemm hu. Id-dialogu rrit jinkludi l entitajiet lokali u reġjonali naġan nisħab. tkun hemm eh, ċertu kwalità, irid ikun hemm pereżempju eh, sinerġiji eh, ma l-assoċjazzjonijiet eh, sportivi eh, kif ukoll proġetti effettivi u li ġibu titjib vera kwalità barra minn hekk dawn it-tip ta' proġetti jgħinu biex ikun hemm iktar solidarjetà. Grazzi ma nafx jekk hemmx iktar interventi f'dan id-dibattitu ġenerali, le, ma jdirx li huwa l-każ u allura nistgħu ngħaddu għall-emendi m'hemmx Allora, Allura nistaw eh, nieħdu nadu għal-vot, minnu favur, minnu kontra, minn jastieni. Rapport ġi adottat b'unanimità eh, grazzi u proset kbira tal-biċċa xogħol tiegħek. Kollegi sa ngħaddu għal punt 15 tal-aġenda. Dan fuq eh, il-pajzi tal-viċinat u id-dinja. Punt tal-relatur, tal-rapporter Hans Jansen mill-Olanda, jek jorġbu. The floor Voorzitter, dank u wel. Beste collega's, uh, het kan geen toeval zijn. Nodwa dwar il-politika ta' viċinat, eh, kif ukoll dik internazzjonali. Iva, dan eh, huwa dibattitu kux vera meta jkun nasur banjer minn uftit ieħor illi ħajkellimna dwar il-Brexit. il-politika Ewropea tal-viċinat. Nafu li eh, qed isiru passi minn tal l-Unjoni f'din id-direzzjoni. Nafu eh, li eh, hemm pajjiżi li huma kandidati ma nafx hemm dinja barra barra mill-Ewropa li rridu nitkellmu dwar li xija waħda differenti fuq l-Ewropa spiss nisimgħu nitkellmu. Miser kien jgħid eh, mill-bibel eh, barra hemm din joħra barra mir raħal tiegħek barra mill-reġjun tiegħek eh, hemm din joħra il-pajjiżi ġirien. Eh, u maġirin tagħna fl-aħħar mill-aħħar eh, u eh, nafu li hemm possibiltajiet ma' dawn ir-reġjuni ġirien irridu naraw li relazzjonijiet jiżviluppaw b'mod pożittiv għall benefiċċju taċ ċittadini taż żewġ naħat dan ovvjament jitlob illi kun hemm fużjoni tal-frontieri, rridu però nagħtu wkoll biżejjed eh, fondi għall politika tal-viċinat eh, u għal dik barranija, din titiżid bi 30%. Hemm madwar 23-25 eh, biljun euro allakati għal dawn dawn rridu mmorru għall entitajiet lokali, reġjonali. Ma rizors importanti jeve. Mux bese għal qasam ekonomiku soċjali, ma f'kull qasam fejn nistgħu aħna nsibu sħobijiet eh, u nibnu relazzjonijiet ma' pajjiżi terzi. Fortunatament eh, il-Parlament adotta dawn l-idea anki fir-rapport tal-Parlament naraw dan il-kunċett Nemnu li għanna natu iktar pis, pero et eh, nitolbu kol eh, li konna pat integrazzjoni eh, veru wieħed jista' jibda diġà li ħares lejn il belġi u anki pajjiżi oħra fejn meta nitkellmu dwar Marrakesh kulħadd eh, jisemma. Hemm il-Fond ta' Żvilupp Ewropew u fondi oħra li fil-ħema tagħna għandhom jirraw eh, ritorna fuq il-mejda eh, nixtieq nirringrazzja lil dawk kollha voluti għall kontribut tagħhom fl-abbozzar ta' dan ir-rapport kif ukoll is-segretarjat, il-kollaboraturi fejn dan il-grupp u fl-aħħar l-esperti l-esperti jesi post illi ħadem eh, tajjeb. Ovvjament, eh, il-fat li kollok eh, sens ta' tim dejjem jgħin fuq biex xorb bħal din. Grazzi ħafna, hemm xi ħadd li jixtieq jintervjeni le minn qed nara. Anzi. Mitejn li l illi rapport tal-Kummissjoni li jastavaluta l-livell lokali u eh, jonqos mill-ieħu konsiderazzjoni kemm l-awtoritajiet lokali jistgħu jagħmlu biex jipprovdu servizzi bażiċi kif ukoll eh, kooperazzjoni internazzjonali ħarsa li xara fl-Iżvezja, fl-Olanda, eh, fil-Ġermanja, fil-belt tiegħi Mannheim araw naqra x'esperjenzajna viżavi l-Palestina, l-Moldova, t turkija Dawn kollha proġetti finanzjati mill-Gvern Federali nesseb li u ta' sew flok li konna programm Ewropew issam f'dan il-qasam tal-viċinat eh, billi nużaw esperti lokali, komunali. Però inti ma tistax ikollok biss fondi lokali, ikollok anke possibilitajiet ta' livelli oħra ta' fondi eh, kif ukoll eh, kofinanzjar, rridu naraw finanzjar xiera, u vera, biex bekk nkunu nistaw eh, nifinanzjaw il-fondi. Issa survan le. Grazzi ħafna, grazzi eh, l-rapporter, aħna għanna xi tħassib eh, fuq referenza għal Patt globali ta' migrazzjoni, Global Migration Pact, hemm numru ta' sfidi hawnhekk eh, vis-a-vis il pajjiżi li semmejt imma anke pajjiżi oħra fiħdan l-Unjoni Ewropea illi huma mħasba dwar dan il pad globali ta' migrazzjoni. Jiena wkoll nixtieq nistaqsi kemm huwa xxira eh, li konna referenza permezz tal-emenda li interessat eh, referejt għal l-aċċettazzjoni jew inkella l-adozzjoni possibbli ma nafx imma kemm huwa flok u dan illi nitkellmu dwar eh, dan il-patt ta' migrazzjoni. Mill-bqija però nistgħu ngħidu li huwa rapport eċċellenti, ġifieri l-unika tħassib huwa referenza għal dan il-patt globali ta' migrazzjoni kollega Danġan, ah, Iva zes kollegi, sempliciment eh, xtaqt nirreġiċi għal dak il-għadu kif intqal fi Franza, prezentament hemm polemika fuq eh, il netwerk soċjali li għettejt eh, li dan il-patt globali ta' migrazzjoni u għamot mod kif u il-Franza l europa u li naraw li niftħol bibin beraħ l migrazzjoni mhux kontrollata u kulħadd qed ifakkar illum u naħseb utli li nfakruh f'dil-awla li dan huwa patt ta' rakkomandazzjonijiet li huwa bl-ebda mod vinkolanti f'termini legali u li rispetta bi sħiħ is-sovranità tal-Istati membri dik li hija politika migratorja ġifieri u tassew flok li aħna nagħmlu referenza għal dan il-patt li jagħti viżjoni umanista u miftuħa fuq id-dinja fuq il-ġestjoni ta' migrazzjoni fil-waqt li jirrispetta s sovranità tal-Istati membri u ma jilħaq u ma joħloqx iktar il mal għall-Istati membri. Al kontrarju, ġifiri, jiena nappoġġa referenza għal dan il-patt. Grazzi. Kollega Jongman issa. Iva, smajna kritika fuq eh, referenza għal patta Marrakesh imsemmi. Għana tasa soddisfatti eh, kif rapporter meċa, l-emendi, eh, bres għava u provaj fittax referenza għal-pat. Minna ħati għaj. U tajjeb li għanna din referenza. Grazzi mhux qed nar iktar talbiet tal-kelma. Mela allura nistgħu nieħdu emenda numru wieħed eh, emenda waħda skużawni u waħda R li tieħu eh, post l-emenda diġà mresqa minnu favur, minnu kontra. Nivvotaw b'mod elettroniku, jekk irrobkom vot elettroniku miftuħ.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 minu kontra adottati Seba. favur kontra ma jaddix 8 R li hu post 8 minu favura minu kontra estensjoni adottata 11 R li tieħu post 11 minu favur minu kontra dattat l-12 ġa votajna mela allura vota ħari fuq l-opinjoni kollha kemm hi minu favur minu kontra astensjonijiet apportata tal-bastenzjoni. Koset l rapporter u grazzi għall biċċa xogħol tiegħek. Issa, ngħaddu għall-opinjoni fuq il-programm Investiju prezentat mir rapporter tagħna Konstantinos Agorastos.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 Irridu nibnu eh, l-Unjoni Ewropea tal-ġejjien hija eh, miex mhux qed nitkellmu sempliċement dwar programm, eh, mhux qed nitkellmu dwar xi ħaġa li tirrigwarda l-ekonomisti, l-imprenditori jew nkella mm, oħrajn oħra li xtuq jinvestu qed nitkellmu dwar iċ-ċittadini Ewropej l-ommijiet li għandhom bżonn li kollhom crashes xjenzati li għandhom bżonn li jimmaterjalizzaw l-idejat tagħhom qed nitkellmu wkoll dwar il-kumpaniji żaru li jeħtieġu aċċess għal fondi biex ikunu jistgħu jikkompetu kontra kumpaniji oħra kbar il-pazjenti li qed jistennew li joħorġu kuri ġodda. Insomma, il-koll nistħaqqu li ngħixu anki eh, f'bliet indaf iktar innovazzjonijiet importanti li nofru ċansijiet ġodda, possibilitajiet ġodda eh, xogħol aħjar u iktar eh, xogħol u xogħol mħallas aħjar li lin minn numri mid-dejta dan huwa l-iktar importanti anki jekk Ovvjament, ehm, data u l-istatistika hija importanti eh, dan il-programm eh, mill-2021-2027 għandu lan li jiġbed investimenti u joħloq miljuni ta' xogħlijiet ġodda u suppost jgħinu ukoll eluf ta' kumpaniji u medji għabbażi ta' l-FC, ġifiri l-programm ta' investiment strategiku minn issa sal-2020 ħajkun hemm eh, investimenti li jammont għal 250 biljun euro. Jina ħajmur għal SMEs u eh, biex joħloq eh, miljun 400.000 xogħol ġdid. Rridu però għal perjodu sussegwenti jkunu iktar ambizzjużi fuq eh, l-investimenti nemmen li jibdan il-programm investiju ħajna xielu ħajna naslu għal 3 triljun euro tal-lemna ħna mill fc nafu xeridu nżommu nafu xredu li niskartaw jew inkella ntejbu dan huwa l-kontribut tagħna. Dan huwa din hija l-fema tal-kumitat tagħna. Dan huwa riżultat tal-kollaborazzjoni li qed irresqilkom dialogu li għamilna ma' Kummissjoni Ewropea, mal-Bank ta' Investiment Ewropew u dawk kollha interessati fuq livell Ewropew. b'din l-opinjoni qed ngħidu eh, li Huwa importanti li nieħdu konsiderazzjoni l-idea tal-koeżjoni territorjali ehm, kif ukoll dik ekonomika u soċjali fuq livell tal-Unjoni. Importanti wkoll li il-prodott gross domestiku tal-istati membri jirritorna għal dak li kien qabel il kriżi u għalhekk importanti li konna programm bilanċjat li jkopri r reġjuni kollha daqstant nipproponi li dan il-programm isir b'kollaborazzjoni mill-qrib mal-entitajiet lokali u reġjonali huma jrid ikollhom eh, il-vuċi tagħhom eh, fil-proċess eh, sabiex anki jiġu indirizzati in-nuqqasijiet l-ingwaljanza li teżisti u ma rridx ikun hemm iktar burokrazija demokrazija. Importanti illi ħafna proġetti ta' kwalità, kif ukoll deċiżjonijiet ta' kwalità, programm investi huwa strument li għandu ħafna uċuħ. Nitkellmu dwar iktar xogħol xogħol imħallas aħjar dan partikolarment importanti għall SMEs illi huma ġebra tax xewka tal-ekonomija Ewropea importanti li huma wkoll ikollhom eh, aċċess għal dawn il-fondi. Qed nitkellmu dwar dan kollu anke wkoll biex intejbu soċjetà tagħna biex intejbu l-ambjent tagħna, ġifieri jkun sitwazzjoni ta' klima aħjar biex ikollna servizzi tal-welfare state li huma aħjar biex eh, nappoġġjaw ir-riċerka u l-iżvilupp, l-innovazzjoni. Sinjuri, l-Ewropa dejjem kienet minn fuq ta' quddiem. Iżda dawn l-aħħar snin tbati mill-kompetizzjoni ta' pajjiżi oħra. irridu naġixxu mill-aktar fis possibbli. irridu eh, nirritornaw eh, nkunu minn ta' quddiem. irridu neħdu dan aspett ta' territorju. Imma dan fil-waqt li nkunu fuq ta' quddiem kif eh, bħal għal suġġetti bħal politika soċjali l-ħarsin tal-ambjent. Irrid ikun hemm dan dawn il-prinċipji li nofruhom il-ċittadini eh, tagħna. Fil-ġejjien l-Ewropa għal ġejjieni għandha bżonn eh, innovazzjoni eh, illi twara pal kollox il-metodi antiki biex ikun Ewropa tal-ġejjieni. Grazzi, ma nafx jekk hemm xi ħadd li xi intervjeni, le ma jidherx li huwa l-każ u allura ngħaddu mill-ewwel għall-elementi. Bus un vote sur les amendements 1 Nissuġġerixxi li nieħdu emenda wieħed sa sitta bħala blok, dawk favur, kontra, adottati. emenda 7 u emenda 9 fi blok favur kontra nagħmlu vot elettroniku.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 emenda 12 u 13 issa flimkien favur. Kontra għaddew. Emenda 14 favur. Kontra għaddiet. 15 favur. Kontra maddiċ. 16 favur. Kontra għaddit. Emendi 17 u 18 flimkien favur kontra għaddew. Emenda 19 favur kontra għaddit. Emenda 20, 20 favur kontra maddiċ. Vot finali dawk favur l-opinjoni favur kontra astenzjonijiet adottata b'mod unanimu. Nifirħu lir rapporter u lit tim tiegħu. Grazzi ħafna. Dan wasalna issa għal riforma tal-Unjoni, l-appoġġ tal-Unjoni għal riforma u stabilizzazzjoni. Madame la rapporteur, vous avez la parole. Signora rapporteur għanda il-kelma. Grazie President. Il-programm ta' appoġġ tal-Unjoni Ewropea Riformi u Stabilizzazzjoni għandu budget ta' 25 biljun euro u nisperaw illi se tappoġġja riforma ta' priorità fl-Unjoni kollha. Hemm tliet punti prinċipali aħna se nkunu qegħdin nassistu riforma li se tħalli riformi prinċipali li qegħdin fil-kuntest tas-Semestru Ewropew se jkun hemm eh, 22 biljun euro disponibbli għall-istati membri kollha se jkun hemm strument tekniku biex l-istati membri jimplementaw riformi u jsaħħu l-kapaċità amministrattiva tagħhom u dan l-appoġġ se jkun ibbażat ukoll fuq l-esperjenza miksuba bl-appoġġ permezz tal-programm strutturali li kellu ħafna proġetti f'dawn l-aħħar snin, il-budget totali huwa ta' 0.88 miljun euro, is-support eh, ta' konverġenza 2.6 miljun euro u l-appoġġ tekniku it-tieħed ukoll biex eh, l-euro jiġi adattat u dan il-programm qed jaħdem tajjeb li dejja hi li nagħtu appoġġ kif jindika l-isem fil-fatt tal-programm. Aħna għandna diversi proposti indikati b'mod ċar, aħna nkludejna wkoll il-prinċipju ta' sussidjarjetà, jiġifieri l-ambitu tar riforma strutturali eliġibbli għall-għajnuna mill-Unjoni eh, għandu ikun wieħed strateġiku biex jinkiseb dak li hemm fit-trattat u għandu x'jaqsam ukoll mal-kompetenzi tal-Unjoni. Is-COR ma jaċċettax proposti għall appoġġ ta' riforma strutturali fl-Istati membri li mhix speċifika li mhix suġġetta għall evalwazzjoni u li ma tagħtix kontribut sinifikanti lill-Unjoni u li m'għandix taqsam mal-kompetenzi li hemm fit-trattati L-indikaturi adottati għall politika ta' koeżjoni mill-2021 u l-2027 il-GDP per capita il-koezjoni, il-qatt fost iż-żgħażagħ, l-edukazzjoni, tibdil fil-klima, kollox iddiskutejna ta' spiss l-immigrazzjoni, dan kollu li semmejna se jintuża biex B'wixxu l-affarijiet b'mod tajjeb. Se nikkonsidraw ukoll li hemm bżonn riforma f'ċertu stati membri fejn ċertu miżuri tangibbli diġà ġew adottati bħalsa illi imbagħad tiġi adottata l ewro u hemmhekk jista' jkun hemm affarijiet differenti ħafna minn postijiet oħra fejn l ewro ġiet diġà adottata. Hemm ukoll il-fatt li nistgħu nispiċċaw f'sitwazzjoni ta' crowding out jekk il-possibilità ta' trasferiment tinżamm u allura aħna nixtiequ inneħħu il possibilità minn hawn trasferiment issa ir-rabta mas semestru Ewropew il-programmar il u l-monitoraġġ ta' fondi biex nżidu tkabbir u punt fundamentali wkoll għall awtoritajiet reġjonali rridu nassiguraw li l-kapaċità amministrattiva tal ibliet u tar-reġjuni tkun assistita e, dan huwa pundajjef fil-mekanizmu, jiġifieri dan li għandna hawnhekk huwa konformi mar-rieda u l għanijiet tas COR nadottaw dawn il-punti u naqduhom mal prijoritajiet reġjonali. Aħna ħdimna tajjeb ħafna b'kollaborazzjoni mar-rapporter tal-Parlament Ewropew. Huma kienu lesti jisimgħu tħassib tagħna u għenuna bla buzzar ukoll u għalhekk iż-żmien huwa tajjeb ħafna anke l-keze ħadmu magħna u qablu li għandna nisimgħu xixtiequ l-awtoritajiet eh, reġjonali ġifieri hemm ħafna xogħol tekniku fl-isfond ta' dan kollu, però dan jurina li aħna nixtieq nkunu trasparenti, konsistenti u hekk eh, jaħdem is-COR ikunx ikun ix-xogħol. Grazzi lill esperti tiegħi wkoll illi mingħajr l-għajnuna tiegħu ix-xogħol ma kienx ikun possibbli. Grazzi ħafna. Għaw xi ħadd illi jixtieq jipparteċipa fid-dibattitu ġenerali, ħadd ma jixtieq jitkellem illi qed nara. Tajjeb, mela dak ifisser illi se ngħaddu għall-emendi nissuġġerixxi li nieħdu emendi wieħed u tlieta flimkien blokk favur kontra għaddew. Emenda tnejn favur kontra ma' diċ. blog vot issa għal emendi 4 u 7 favur kontra għaddew. Emenda 5 u ta' emenda 6 favur kontra m'għaddiċ. Emenda 6 favur kontra għaddit. Emenda 8 favur kontra għaddiet mela ta' emenda 9 emenda 10 favur kontra m'għaddiex vot finali issa fuq l-opinjoni kollha dawk favur dawk kontra astenzjonijiet tgħaddi b'maġġoranza kbira. Nifirħu lir-rapporter is-Sinjura Ġrieħen u t-tim tagħha. Proset. Naddu issa għal pakkett ta' tkabbir fuq inizjattiva proprja ir-rapporter huwa Franco Jacob. Sur Jakob, għandek il-kelma. Grazie President. L-għanak nixin ringrazzja eh, dawk kollha li appoġġawni, segretarjat, l-espert, imma wkoll dawk l-awtoritajiet kollha tagħmel l-istituzzjonijiet, il-Kummissjoni, il-Presidenza Bulgara, dik Awstrijaka, kif ukoll l-ambaxxaturi tal-pajjiżi kandidati u l-assoċjazzjonijiet u l-organizzazzjonijiet ta' kooperazzjoni reġjonali kif ukoll sistemi ta' awtonomija nara u xalna u dawk involuti f'din l-inizjattiva Ewropea. Etnej dan l li eh, dan wassal għal eh, bosta tibdilijiet, eh, tekst kontinuament jevolvi minħabba realtà politika dejjem tevolvi. Kien hemm deċiżjonijiet li ttieħdu hemm konklużjonijiet tal-Kunsill ta' 26 ta' Ġunju li jindikaw possibbilità għal sħubija possibbli għall-Albanija, possibilment ukoll ehm, għal fajrom nafu li ntlaħaq ftejjem bejn il-Greċja u l-fajrom eh, fuq l-isem għal avolja eh, referendum eh, ma ħalliex eżitu, pero nafu li l-affarijiet mxejn fit-Turkija kien hemm l-elezzjonijiet b'sospensjoni tal-istat ta' emerġenza għal volja s-sitwazzjoni fit-Turkija ma stawx insejħu normalizzata. Mbagħad l-elezzjonijiet fil-Bosnia u l-Herzegovina ma tantx eh, ħallew eżitu eh, favur eh, il-paċi kif ukoll normalizzazzjoni. Fiċivex il-ġimgħa li għaddiet kellna dialogu flimkien mal-kollegi fejn stajna nidirezzaw l-emendi kollha proposti biex nerġbu nixtieq ngħid li eh, dan is-suġġett għandi jibqa' priorità kal unjoni qed nitkellmu dwar ħarsin ta' drittijiet fundamentali, stat ta' dritt demokrazija, dawn jibqgħu kollha pass importanti tal-proċess ta' tkabbir kull pajjiż kandidat. Nafu li eh, ħafna punti li konferenza fuqhom, però r-rwol tal-entitajiet lokali u reġjonali xi ftit marginalizzati pero approvajna naċċannaw diversi drabi u nixtieq nirringrazzja lill kollegi li jaħdmu fil-gruppi ta' kuntat hemm il-gruppi ta' ħidma wkoll bejn l-Unjoni Ewropea u l-pajjiżi kandidati f'dawn il-gruppi saru eh, tassew eh, dibattiti sirja, partikolarment fuq dan is-suġġett tar-rwol lokali reġjonali fil-proċess ta' tkabbir għalli li ovvjament aħna konvinti illi dan it-kabbir li ikun l-ewwel qabel kollox patrimonju ta' ċittadini tal-komunitajiet, ġifieri li dan is-sens komuni ta' appartenenza għall-Unjoni, mhux sempliċement eżerċizzju tal-istituzzjonijiet nazzjonali u Ewropej, imma jrid ikun proċess minn isfel għal fuq irridu naraw illi tkun opportunità Qed nitolbu wkoll tisħeħ ta' strumenti ta' kollaborazzjoni diretta permezz tal-involviment tal-awtoritajiet lokali u reġjonali, għandna sigma, għandna sħubijiet eh, oħra, partenarjati bħal tunings ukoll rridu nużaw programmi bħal dan biex anke wkoll eh, ikonna programmi ta' taħriġ reġjonali kif ukoll ta' taħriġ lokali jridu naraw li jkun hemm il-kompetenza u l-ekspertiż lokali li titla fuq livell ta' amministrazzjoni pubblika kif ukoll ehm, dik Ewropea biex ikun hemm tmexxija aħjar. Ovvjament nemnu li hemm opportunitajiet fil-qasam ta' tkabbir napprezzaw ukoll dak li sar fuq il-flussi migratorji Vizavi is-Serbja u Turkija għandna klim ta' gratitudni għal dak kollu li saru, però rridu nagħtu rwol imsaħħaħ lill entitajiet lokali u reġjonali u rridu naraw indirizzaw kwistjonijiet bħal kultura kif ukoll il-ħarsien tal-patrimonju komuni fuq eh, punti iktar preċiżi nemnu li fil-Balkani tal-Punent punti tajba u għanti inqas tajba stivi oħrajn negattivi nafu li eh, jtieħdu passi din is-sena biex eh, din is-sena forsi eh, jitnieda b'xi ftit pessimizmu nitolbu illi vizavi t-Turkija dak li der bħala dbejt eh, tat Turkija mid deċiżjoni mill-proċess ta' sobija fl-Unjoni eh, dan il-proċess eh, jieħu direzzjoni opposta nafu li kien hemm il-kussjonijiet fuq l-istat emerġenza li solvew sajflaw imma nafu li s-sistema interna et eh, mux tgħin wis Iva, provaw għal li jaxq bistu sew il-ħin tal-kelma. Mbagħad fuq eh, l-aħħar punt is-Serbja proċess li nistgħu naraw titjib sostanzjali fih b'rivolviment tal-entitajiet lokali. Grazzi min jixtieq jintervjeni fid-dibattitu ġenerali, jistaqsi s-Sur President mhux qed nara talbi tal-kelma allura ngħaddu għall-emendi. Emendi numru wieħed. Dawk favur kontra għaddit. Emenda tnej favur kontra maddiċ. Emenda tlieta emenda tar-rapporter tieħu post in-numru tlieta kontra għaddit. Favur kontra għaddiet l-emenda 4 tar-rapporter emenda 5 dawk favur dawk kontra m'għaddietx emenda 6 dawk favur kontra m'għaddietx block vote għal emendi 7, 8, 9, 11 dawk favur kontra għaddew l-aħħar vot finali fuq l-opinjoni dawk favur dawk kontra astenzjonijiet l-opinjoni hija adottata b'mod unanimu nifirħu li rapporter u lit tim tiegħu dan wassalna għall opinjoni mill-kollega Jean-Luc Van Ress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 Misschien in het kort de problematiek schetsen en ook uh, de visie hebben. Grazzi, forsi nista nuru, nuru il-problema li għanna mill-bidunet. Jider li hemm numru ta' kumpaniji li qegħdin jaħdmu fid-dinja diġitali u li ħallsu ftit taxxa. Dan iwassal għal kompetizzjoni inġusta meta imqabbel mal-SMEs l-oħra fl-Ewropa li jridu jħallsu ħafna aktar taxxi. Qed nitkellmu wkoll dwar kumpaniji li jaħdmu fid-dinja diġitali u għalhekk jiżviluppaw servizzi diġitali speċjali u jidher li numru ta' pajjiżi fl-Ewropa ħadu l-inizjattiva biex jimplementaw it-tassazzjoni tagħhom li mhux dejjem tkun l-istess fil-pajjiżi differenti. Iġifieri issa l-Kummissjoni Ewropea qed tipprova tieħu inizjattiva biex ikollna tassazzjoni ġusta fil-pajjiżi kollha. Din mhix kwistjoni ta' interferenza tal-awtonomija tal-istati membri. Hija aktar kwistjoni illi jkollok xi tip ta' armonizzazzjoni naturalment rridu nevitaw li jkollna tassazzjoni doppja u rridu nassiguraw ukoll li lan tat tassazzjoni ikun numru ta' kumpaniji tajbin u dan irridu nindirizzaw. Barra minn hekk aħna ġbinna l-attenzjoni għal fatt li n numru ta' kumpaniji diġitali se juru telf imma jekk tħares lejn il-kapitali jkunu qed jaħdmu bih għal deċenji sħaħ naħseb li dan se jkollu ftit influwenza fuq it-tassazzjoni. Dak li hu speċifiku fuq din it-tassazzjoni hi illi minflok eh, ikonna prodott eh, partikolari issa għandna tassazzjoni fejn il-konsumaturi jieħu t tassazzjoni Aħna għamilna numru ta' miżuri qed ngħidu illi kollha illi għandha tkun kumpanija kbira biżżejjed b'turnover kif suppost u għandna żewġ soluzzjonijiet possibbli. Fi żmien qasir u tista' tiġi aċċettata minn ħafna U hemm soluzzjoni fit-tul ta' żmien u din tidher ftit inqas aċċettata u e, ftit iktar diffiċli biex isseħħ. Is-soluzzjoni it-tajba hi illi se nkunu qed nindirizzaw din il-ħaġa mill-2020. Sar xogħol sibi ħafna fuq l-evażjoni tat-taxxa U issa fl-OECD qed naraw triq il qudiem fejn l-Istati Uniti se tiġi involuto wkoll biex nevitaw illi regolament dinji ma jkunx fil-fatt fuq livell dinji. U allura is-soluzzjoni li qed noħorġu biha fl-Ewropa tista' tkun definittiva mill-2020 biftejjim ma l-OECD ġifiri hemm numru kbir ta' affarijiet eh, marbutin ma' dan il-proposta tal-Kummissjoni tal-Armonizzazzjoni tat-taxxa hija waħda tajba u dan ifisser li kull min jagħmel xi tip ta' attività irid iħallas it-tassazzjoni li suppost aħna iddiskutejna mal-Presidenza Awstrijaka u ma qegħdin jgħidu li għandhom ikollhom soluzzjoni fi żmien qasir taħt il-Presidenza tagħhom li tiġi adottata. E, il-biraħ tlula kien hemm rapport approvat fil-Parlament Ewropew ukoll u jiena nixtieq l-appoġġ tagħkom mm, wara li smajtu l-kummenti tiegħi. Grazzi ħafna. Issa, grazzi wkoll tal-li mal-ħin illi kien assenjat lilek. Aw xi ħadd li jixtieq jitkellem fid-dibattitu ġenerali mhux qed nara talbiet għall kelma. Mela, ejja nibdew bil-lista ta' emendi. Nibdew blog vote fuq l-emendi tar rapporter emenda wieħed R u emenda 2 R. Dawn se jieħdu post emenda wieħed tnejn u erba. Minu favur? Kontra. Dawn l-emendi għaddew. Emenda tlieta dawk favur kontra eja nieħdu vot elettroniku fuq dawn. No. Le vote E clôturée. Il-votazzjoni hija magħluqa din l-emenda m'għaddiex. Dan iwassalna għal emenda 5 dawk favur kontra għaddiet emenda 6 dawk favur kontra għaddiet Vot finali fuq l-opinjoni sħiħa dawk favur, dawk kontra. Astenzjonijiet. U l-opinjoni ġiet adottata b'maġġoranza kbira. Nifirħu l rapporter u grazzi ħafna tax-xogħol kollu illi sar il-punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna hija l-opinjoni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 Grazzi ħafna, President, kollegi, sinjuri. Huwa ta' pjaċira li nista' nippreżenta r-rapport tiegħi fuq il-pjantazzjoni għall finanzjament ta' tkabbir sostenibbli. Din l-inizjattiva hija parti minn pakkett wiesa ta' miżuri sabiex nilħu il-miri ta' sostenibilità u ambjentali għall-Unjoni Ewropea. Din hija kwistjoni urġenti. L-esperti dan l-aħħar raw illi mistennija li żżid temperatura bi 3.3 gradi Celsius u eh, din hija l-ola l-qatt kien hemm u ħan fallu eh, milli nilħu l-mira ta' 2 gradi Celsius il-mira ta' Pariġi. mill-kunsill kien hemm ir-rikomandazzjoni ta' 1.5 eh, gradi Celsius ta' żieda fit-temperatura imma qed naraw li hemm impatt kbir minħabba l-bidla fil-klima fuq anki l-kapi polari tas-silġ u eh, qed naraw ukoll tnaqqis ta' żoni tas-silġ ehm, u għalhekk importanti illi ikollna fondi għal tkabbir sostenibbli. Mod ta' kif jagħmel dan il-Kummissjoni huwa li tħares lejn is-sistema finanzjarja sabiex aħna nevitaw kwalunkwe tip ta' eh, feedback loop nerġa' mur lura. Din hija kruċjali sabiex nimplementaw l-SDGs għall-Unjoni Ewropea. Dawn il-miri ta' sostenibilità importanti li japplikaw għal kollox. Aħna nappoġġjaw l-isforzi is-settur finanzjarju u privat jridu jkunu involuti ehm, sabiex joħolqu sostenibilità u nilħqu l-miri tagħna. Irridu wkoll inneħu l-vojt li hemm fil-fondi. Irrid ikun hemm iktar responsabilità wkoll fil-prodotti finanzjarji. Aħna rridu nħu mira, eh, nħu trasparenza u hemm anki nuqqas ċarezza fil-fatturi ambjentali u ta' governanza. Meta nitkellmu fuq id-deċiżjonijiet ta' investiment. Imbagħad tajjeb inħarsu wkoll lil riski ta' riski finanzjarji li huma marbutin ma' tħassib ambjentali, l-impatti tal-bidla fil-klima li ħateddet anke l-istabilità finanzjarja u jkun hemm telf finanzjarju. Dan kollu huwa importanti. Il-pjantazzjoni għandu għaxar miżuri li jinkludi anke li noħolqu sistema ta' klassifika għal attivitajiet sostenibbli. Fir-rebbija tal-2019 ħajkun qegħdin joħorġu b'lista ta' kriterji għal investiment sostenibbli. Jiġifieri jrid ikollna regoli f'temas komuni għas sostenibilità biex bekk nilħu l-standards u hekk naslu għal kriterji ambjentali. Din irridu nestenduha wkoll għal kriterji soċjali mbagħad. Il-bidla fil-klima u l-miri eh, ambjentali mhijiex biss fuq is sostenibilità, hija sempliċement li nkunu ekoloġiċi. Eh, u fil-fatt dan huwa l-mod ta' kif qed jaraw ħafna organizzazzjonijiet ta' karità meta jitkellmu fuq sostenibilità m'għandniex inħarsu lejha bħala kontradizzjoni mal-sostenibilità mal-aspett finanzjarju. Din hija xi ħaġa kruċjali ħafna sabiex nilħu l-SDGs. Irid ikun hemm azzjoni responsabbli. Importanti li nieħdu azzjoni mingħajr ma jkun hemm periklu għal ġenerazzjonijiet tal-ġejjieni. Nafu li jrid ikollna sostenibilità fil-finanzjament u ħajkun hemm iktar proposti u anke ħanneħu xi frammentazzjoni li jista' jkun hemm fis-suq uniku. Il-prodotti finanzjarji ekoloġiċi qed isiru iktar użati internazzjonalment imma rridu nifhmu x'iridu ngħidu bihom dawn il-prodotti finanzjarji ekoloġiċi għaliex iridu jkunu ġenwini u jkunu favur l-ambjent vera. Irridu nħarsu lejn trasport u anki nell-aspetti kollha ta' din il-katina. Dawn il-miżuri se jkunu qegħdin joħloqu sens ta' responsabilità, il-benchmarks li ħajġu użati jgħinuna sabiex nilħqu e, l mira ta' 2 gradi jew 3 gradi Celsius importanti l-investituri jkunu jistgħu jifhmu fejn sejrin il-flus tagħhom ukoll. Grazzi ħafna tal-għajnuna u tal-ħin tagħkom. Grazzi għandna l Martina Sarregi. Grazzi, skużani, President. Jiena xtaqt ngħid il-setat reġjonali għandhom irwol importanti ħafna biex il-SDGs Jiena nemmen illi l-impenn politiku jrid isir ukoll b'istrumenti eh, legali biex nevalwaw l-investimenti jiena naħseb illi dak li qed jiġi propost mill-Kummissjoni huwa l-bidu imma fil-verità qed nirreferu biss għall aspetti ambjentali, aspett ekoloġiku li qed jiġi msemmi mill-rapporter. Iżda naħseb ukoll li qed naqblu naqbżu l-aspetti soċjali, l-edukazzjoni, politiki soċjali u l-impjieg li huma importanti ħafna għall sdgs Ovvjament l-awtoritajiet reġjonali għandhom setat ġenwini anki fil-infrastruttura, fl-industrija, fl-ilma, eh, l-enerġija, t telecoms, il-ġestjoni tal-iskart, imma anki għandna politiki ta' impjieg tal-edukazzjoni u tas-saħħa. Issa jekk aħna nixtiequ li naħdmu fuq l-SDGs u naslu riżultati tajjeb li nħarsu dan minn dawn rispetti wkoll. Għall-indikaturi wkoll importanti jkun hemm evalwazzjoni tal-indikaturi, għandu jkun hemm indikaturi maqsuma li applikaw għall-Stati membri kollha, mhux biss fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea ma anke madwar id-dinja. Eh, Rrid ikun hemm iktar effiċjenza fl-investiment u rridu nifhmu eżattament xi tfisser. U tkun tfisser ġara bil-fors, grazzi. Grazzi, nadir kelma issa lil Christoph Rion. Nixtieq tassew nifraħ li rapportera kwalità ta' xogħol u eh, rridu nsibu soluzzjoni tajba biex eh, nieħdu flimkien il-ħarsien tal-pjaneta u s-seta ta' xiri. Il-purchasing power rridu naraw li s-soluzzjoni eh, eh, tkun fl-isvilupp sostenibli u rridu naraw ukoll li nagħtu il-bażi eh, budġetarja li tintuża tintuża b'mod tajjeb, mhux f'koma perenni Allura, rridu naraw kifat li biex nevitaw l-erda darba l-dajem tal-pjaneta tagħna ma nieħdu real nieħdu ehm, deċiżjoni soda ma viżavi dawk iċ-ċittadini li ibatu biex posa l aħħar tax-xahar. Grazzi mhux qed nara tarba l-kelma tal bi tal-kelma anzi ngħaddu għal stant għal-vot l-emendi. Vot blok għal wieħed eh, tlieta. Min favur, kontra, għaddit. Emenda tnejn minu favur, kontra, għaddit. Emenda erba minu favur, kontra, għaddit. 5 u 6 flimkien minu favur kontra għaddiet emenda seba' minu favur kontra għaddiet 8 minu favur kontra għaddiet 9 minu favur kontra għaddiet 10 minu favur kontra għaddiet il-votazzjoni fuq l-opinjoni kollha favur kontra astenzjonijiet u din għaddiet b'mod unanimu awguri lill-rapporter u tim tiegħu. Nous en venons maintenant à l'avis sur les... Issa, għall-opinjoni il-mudelli tas-sildi tal-enerġija lokali u r-rwol tal-komunitajiet tal-enerġija lokali fit-transizzjoni enerġetika fl-ewropa hawnhekk għandna rapport ta' inizjattiva proprja rapporter Mariana Gajju. Vous avez la parole, Madame la rapporteure. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua. Grazie ħafna, President. Eżis kollegi, jiena nixti nirringrazzjakom talli tajtuni l-opportunità sabiex nippreżenta dan ir-rapport f'ġurnata fil-ġurnata tal-lum fil-Parlament fejn ir-Rumanija t-ċelebra eh, tiċċelebra l- ċentenarju tal-unjoni tagħha u għalhekk l-awtoritajiet għandhom eh, il-ħatra tagħhom mandat għall-komunitajiet u allura nixtiequ nippreżentawlkom rapport li qed jirreferi għal tkabbir soċjali u ekonomiku fil-komunitajiet tagħna qed nitkellmu fuq li ntejbu l il-ħajja ta' ċittadini u anki t-tip tal-ekonomiji nazzjonali tagħna. Irid ikun hemm enerġija affordabbli u bl-istess mod anki nżommu nieħdu l-ambjent. Il-komunitajiet enerġija lokali jagħtu mod effiċjenti ta' kif jagħmlu ġestjoni tal-enerġija fost il-komunità billi jiddistribwixxu u jikkonsmaw l-elettriku dan kollu jista' jsir minn riżorsi enerġetiċi li huma disponibbli lokalment l-awtoritajiet lokali u reġjonali jkunu jistgħu jikkomplementaw il-politiki tal-unjoni ewropea u nazzjonali billi joħolqu miri eh, supplementari eh, fil-komunità tal-enerġija eh, f'setturi enerġetiċi ħafna bliet kienu parti mill-inizjattiva tas-sintki fejn l-azzjonijiet sostenibbli ġew stabbiliti fil-qasam tal-enerġija u l-klima. Din il-mira qed tħares lejn il-punti ewlenin u naqqasijiet li jista' jkun hemm fil-komunitajiet lokali u hekk qed naraw ukoll kif għandu jkun il-pożizzjoni tagħna sabiex inħarsu l-irwol tal-komunitajiet għalhekk nirringrazzja lill-membri tal-kumitat envi tal-interess tagħhom fir-rapport fil-opinjoni abbozzata waqt li kienet tiġi infassla u dak li ġie eh, adottat anke fil-Kumitat Ambjentali. Nirringrazzja lis segretarjat u l-Koordinaturi ta' NV. Importanti nannotaw ukoll illi l-awtoritajiet lokali għall-enerġija għandhom mod ta' kif jagħmlu l-affarijiet differenti hemm subijiet ma' komunitajiet lokali, ma' eh, kooperattivi bil kumpaniji responsabilità limitata u anki l-intraprizi li għandhom il-konsumaturi stess. Huwa vera li ħafna eh, proġetti ta' enerġija lokali huma importanti għall-iżvilupp tar-riżorsi lokali li wassal għal kapital soċjali għaliex noħolqu iktar impjiegi, ikollok iktar dħul u anki vantaġġ finanzjarju. U anki jinnaqsu l faqar fl-enerġija. Għalhekk il-komunitajiet eh, lokali għall-enerġija huma parti mid-demokrazija enerġetika id-demokrazija tal-enerġija tħares lejn it-tendenzi tal-konsumaturi u anki l-fornituri sabiex ikun hemm irwol aħjar fis-settur tal-enerġija dan għandu konsegwenza pożittiva eh, minħabba l miri soċjali u ambjentali. Ambjent nadif li huwa importanti għal kulħadd, imma speċjalment għat-tfal li huma l-futur tagħna, l-involviment ta' numru kbar ta' ċittadini eh, fil-proċess tal-produzzjoni ta' enerġija sostenibbli tikkontribwixxi eh, għal politiki tal-enerġija illa ħejġu appoġġjati mill-opinjoni pubblika hemm provi minn xi komunitajiet fl-istati membri li jagħtu eżempju ta' prassi tajba. Fl-Awstrija il-grupp ta' ħidma NV wera x'jista' jagħmel proġett bħal dan kemm hemm benefiċċji għall-awtoritajiet lokali għaliex anki jirnexxielhom jiffrankaw somam kbar importanti li mbagħad jiġu użati għal proġetti ta' infrastruttura u għal riċerka u innovazzjoni. L-opinjoni tagħna qiegħda tipproponi serje ta' rakkomandazzjonijiet qed nitolbu għal aktar responsabilità għall produzzjoni tal-enerġija fuq livell lokali. Din għandha tkun xi ħaġa standard fil-politiki tal-enerġija, speċjalment fl-enerġija rinnovabbli kif ukoll tranzizzjoni enerġetika. Fl-istess ħin, eh, tresqu tmien emendi u jiena qbilt mal-maġġoranza tagħhom. Tnejn minnhom jiena qed nopponihom għaliex qed eh, dawn emendi sitta li huwa ristret wis irid jelimina r referenza għall mekkaniżmi ta' appoġġ finanzjarju. Eh, jiena wkoll kontra emenda 8 illi hija wkoll ristretta minħabba illi jekk nipproteġu n-netwerk tfisser illi nipproteġu l-istrutturi eh, attwali jew il-profitti ta' dawk li għandhom in-networks lokali u għalhekk tkunu qed inkissru l-innovazzjoni. Nirringrazzjakom. Grazzi ħafna. Min jixtieq jitkellem? fil-kuntest tal-dibattitu ġenerali. Ma jidhirx li hawn talbi tal-kelma, tajjeb nistgħu ngħaddu mill-ewwel għall-emendi. Jiena nissuġġerixxi li nivvotaw fuq wieħed sa ħamsa favur kontra għaddiet. Sitta kontra u favur. Mela ħa nivvotaw b'mod nominali. Le vote est clôturé et l'amendement est. Il-votazzjoni magħluqa u din m'għaddiċ. Issa emenda seba minu favur kontra. Għaddiet din. Emenda 8 minu favur kontra votazzjoni nominali. Le vote est clôturé et mon... Il-votazzjoni magħluqa din m'għaddiex. Mela, għandna l-votazzjoni finali fuq l-opinjoni minu favur kontra. Astenzjonijiet. Mela l-opinjoni ġiet adottata b'astenzjoni waħda. Grazzi l rapporter u awguri lit tim kollu Grazzi ħafna tax-xogħol kollu li għamiltu. Tajjeb. Ngħaddu għal punt 22 23. Nixtieq nistieden lill-rapporter eh, u l Drej Flaxak eh, biex jisiħab maħna jekk jorbok sar rapporter Pane předsedo, dámy a pánové. President, signori, jena nixtieq nintroduċi fajl importanti ħafna dwar l-użu mill-ġdid tal-ilma l-ilma riġenerat. Dan il-fajl ġej mhux biss minħabba bidla fil-klima imma anki minħabba nuqqas tal-ilma fl-istati membri tagħna u l-importanza li nużaw l-ilma rriċiklat jew użat mi ġdid fil-bidja tagħna. Il-leġiżlazzjoni attwali li tkopri din il-kwistjoni teżisti biss f'sitt stat membri u għalhekk <clears throat> importanti li din tiġi kopruta x'imkien ieħor biex b'hekk l-ilma jkun jista' jerġa' jiġi użat fil-bidja fi stati membri oħrajn ukoll dan l-ilma huwa disponibbli dejjem mhux bħal ehm, l-ilma tal-water table pereżempju li jista' jkun jinxef f'ċertu perjodi. Il-benefiċċji tal-użu miġjid tal-ilma ifisser li ma tkollokx għalfejn tħallas għal fatt li qed terġa' tużaħ fl-ambjent. Ir-rapport qiegħed iħares lejn ir-raġunament tal-Kummissjoni sabiex jiġi użat dan l-ilma anki assigurata li tal-ikel u anki qed inħarsu lejn il possibbiltajiet tal-ilma trattat fl-irrigazzjoni tal eh, anki eh, partijiet ħodor bħall parks eh, fil-belt. Anħarsu wkoll il-possibilità tal-użu tal-ilma mhux biss mill-operaturi tal-faċilitajiet tal-trattar tal-ilma ma anke mill-utenti. Sinjuri, jien rċivejt anki xi emendi fl-opinjoni tiegħi u iddiskutejna dan kollu anke mal-awtur u nipproponu żewġ emendi orali sabiex jiġu adottati. Il-kummenti l-oħrajn li kien hemm id-diskussjonijiet tar-rapport ġew inklużi fit-tekst tal-opinjoni. Nixtieq nikkonkludi billi nirringrazzja lill esperti kollha eh, tal-li kienu involuti b'mod attiv fid-diskussjoni ta' dan il-fajl u jiena qed nieħu gost illi ehm, qed nippreżenta dan ir-rapport illi jirrifletti l-oġġezzjonijiet kollha. Grazzi ħafna. Issa ngħaddi l-kelma għal diskussjoni ġenerali. Iva, grazzi ħafna u grazzi lill president u anki l rapporter tal-kooperazzjoni eċċellenti li kien hemm fil-kuntest tal-emendi abbozzati. Fil-proposta oriġinali, meta nitkellmu fuq l-użu eh, aħħari tal-ilma, kien hemm miktub illi tistaqsi lill-awtoritajiet lokali għal permess. Din hija xi ħaġa li teżisti diġà fid-Danimarka, aħna naħsbu li d-dinja sistema tajba għaliex hekk tfisser illi inti tkun tista' tivverifika kif qed jiġi maħżun u eżatt l-ilma mill-utenti. Allura jekk aħna Naħsbu li importanti li jkun hemm awtorità li tħares kif qed jiġi użat dan l-ilma mhuwiex biżżejjed illi inti biss tressaq notifika sabiex tgħid li ħaterġa' tuża mhix dik l-ilma u għalhekk aħna qed nieħdu li fi kompromess orali se jkun possibbli li l-istati membri eh, sabiex jiddeċidu jekk hux ħajkun hemm permess jew notifika għall-użu tal-ilma għalhekk Dibdin l-emenda bozzata din hija importanti għalina fil-kontest tal-sigurtà għall konsumaturi kellna anki imwiet minħabba li t-tiklu t-tikel ħaxix ukoll li kellu ġitratat bl-ilma eh, li ġie użat miġdijt u li ma ġiex verifikat. Grazzi, hemm xi kummenti oħra? Le, mela nivvotaw fuq l-emendi. Emenda wieħed Imbagħad eh, hemmhekk għandna kompromess orali u ngħaddi l-kelma lir-relatur fuq dan il-punt. Iva, ma naħsibx li hemm għalfejn nikkummenta għaliex il-kellima ta' qabli fil-fatt spjegat sajjeb din l-emenda. Issa wasalna għal ftehim jiddependi mill-istati membri individwali jekk hu se jressqu jekk se jresqu notifika jew inkella se jitolbu għal permess. Tajjeb, mela, minnu favur emenda wieħed bil-kompromess orali. Minu favur kontra u din għaddiet emenda tnejn għal oħra, hawnhekk għandna kompromess orali. Hawnhekk għandna l-istess każ bħal qabel. Minu favur. Kontra. Għaddit. Emenda tlieta. Favur, kontra. Votazzjoni nominali.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 l-opinjoni ġiet adottata b'maġġoranza kbira awguri lir-relatur u lit-tim tiegħu tax-xogħol kollu li sar Nadu issa għal programm spazjali eh, tal-Unjoni Ewropea u l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall programm spazjali, rapport tal-kollega Andres Jadla.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 jekk jogħġbok il-kelma lilek sur jadle. Grazzi, eh, President, eh, membri, mistiedna, il-programm spazjali Ewropew huwa tassew importanti għall-Ewropa, importanti għall-bliet, għal reġuni għal kull persuna fl-Ewropa. Il-Programm Spazjali Ewropew eh, jippermettilna li nagħmlu eh, nisfruttaw eh, kisbiet kollha illi saru madwar id-denja. Dan huwa punt importanti għalina membri tal-Kumitat, il-mexxejja fil-ibliet u raġuni tagħna importanti għal kull wieħed waħda minnha illum forsi ma nafux l-importanza ta' dan illum però l-iżvilupp ta' f'dan il-qasam spazjali eh, nistgħu nigwadanjaw minnu l-koll għaliex eh, il-teknoloġija li nafu llum eh, l-smartphones u l-ġeġa kollha li nużaw dawn kollha xi darba ġew minn hemmhekk. Programmi Ewropej bħal Copernicus kif ukoll is sistema ta' pożizzjonar Dawn kollha eh, enuna biex nkunu nistgħu nisaw id-dejta b'mod iktar effiċjenti biex eh, noħolqu fl-Ewropa servizzi iktar eh, attrajenti u l-użu ta' teknoloġija spazjali biex tappoġġja servizzi fuq l-art qed tikber. L-atturi fis settur privat għandhom jikkollaboraw flimkien moħraj fis-settur pubbliku anke f'dan il-qasam spazjali. Fl-istess waqt l-għarfien tagħna ta' dejta disponibbli għadu waħda limitata ma nafux eżattament kif nistgħu nużaw data pereżempju għall-agrikoltura kif ukoll kif dan kollu nistgħu norbtuh ma l-internet tal-affarijiet l-IoT, però L-affarijiet imxew, l ewwel bdejna bl-2016 kellna l-Istrateġija Spazjali Ewropea. Ewropea jiena prezentajt opinjoni kont dak iż-żmien fuq dan u issa għandna proposta regolament li tikkontribwixxi għall għan strateġija spazjali li tinkludi miżuri speċifiċi biex insaħħu l-programm eżistenti u biex noħolqu programmi ġodda nallokaw b'kollox 16 biljun għall politika spazjali Ewropea. Għandna setkom jiġifieri program ta' komunikazzjoni bejn il-gvernijiet li jipprovdi komunikazzjoni fejn il-komunikazzjoni se samija xe disponibli kif ukoll mod kif eh, nsegwu debri spazjali aħjar għandna wkoll il-programm Galileo li jipprovdi eh, fil-fatt id-data għal ġeolokalizzazzjoni aħjar dan programm ieħor importanti importanti li l-Ewropa tibqa kapaċi toħroġ bis-soluzzjonijiet tagħha. Il-proposta l-erija hija l-programm Galileo joħloq eh, Aġenzija Spazjali Ewropea ġdida, però l-partijiet interessati mħasba li din l-Aġenzija ħatkun eh, qed tagħmel istess xogħol tal li essi eżistenti, imma ħafna minnhom illi qed jgħidu isma' għandhom istituzzjonijiet u proġetti diġà fir-reġjuni il-Kummissjoni Ewropea però qalet le mhux ħajkun hemm irdupjar ta' xogħol importanti li bil-ħolqien ta' din l-entità jkun hemm valur miżjud. Aħna tal-istess fema ġifiri, konxi li jridu nizaw aħjar id-dejta ta' monitoraġġ disponibbli biex bekk ikunu nistgħu ngħinu l-entitajiet lokali, reġjonali u kumpaniji żgħar u medji biex ikunu jistgħu jużaw il d-dejta li għandna, però mhuwiex ċar bil-proposta li għandna kif nistgħu niksbu dan. Importanti li l-awtoritajiet lokali u reġjonali jkunu inkludu inklużi eh, bosta oqsma eh, li nużaw din id-dejta eh, għal fili tal bidja kif ukoll ta' oqsma oħra aħna nġbru ħafna informazzjoni mill-ispazju u allura għandu jkun jista jkun rabtiet iktar differenti bejn ix-xjenza u dawn u din it-teknoloġija spazjali u kif nużaw din l-informazzjoni kollha ġejja mill-ispazju għan negozji tagħna. Ewropea għandha tilab rwol ta' mexxejja tirrifletti dwar kif ħa nużaw dawn il-mezzi innovattivi b'mod koordinat f'ambjent digitali eh, fejn l-internet jokkupa spazju importanti, rridu naraw kif l-elementi kollha jorbtu flimkien. Għanna koll nużaw il-medja finanzjari meħtieġa għal kumpaniji żaru medji biex dawn jappoġġjaw eh, din id-dejta mill-ispazju f'nara 23 ta' Deċembru kien hemm eh, rocket illi tella fl-ispazju satellita eh, illi kella fiha eh, kamera illi kien li ġiet mibnija minnaħa ta' studenti Estonija. Kont ta' sew kontent, rridu nistennew però sa' sena d dieħla biex naraw li konna l-ewwel ritratti, però eżempju eċċellenti ta' kif minn Belżajra xjenzati żgħar mill-Estonja ħadmu flimkien biex joħorġu b'dawn soluzzjonijiet world class illi jispiċċaw fl-ispazju. Nixtieq nirringrazzja lil dawk kollha illi kontribwixxew għal din l-opinjoni. Jala ir-rapporter, Ringrazzja ħafna il-kollega Verdot. Grazzi, sor Presidente, grazzi għal rapporter għal prezentazzjoni tijaw. Qed nitkellmu dwar program ta' sew importanti għal reġuni u l-bliet. Forse t xi ħaġa ta' sew imbeda minnha. Iva, nidru spazju jgħat il-bota pero importanti fl-aħħar mill-aħħar għal-ibliet u reġjuni u dan ir-rapport jurina dan mill-ġrid grazzi ma nafx jekk hemmx interventi oħra li talbet oħra l-kelma anzi anzi il-kollega De Costa. Iva, Sur President, jena wkoll nixtieq nirringrazzja l rapporter għall kwalità tax xogħol u proposti tiegħu u partikolarment semma rwol l-Unjoni Ewropea għandha tilab biex tibqa' mexxejja ta' vera, leader ta' vera. Naħseb li din il-kwistjoni tal-ispazju hija simili bħal dik li fl-1950 fondaturi tal-Unjoni Ewropea sew fuq ehm, il faħam eh, u l-azzar eh, ġifiri eh, illi dik li waslet għal-ħol ijan tas interna. U issa wara daw snin kollha għandna kompetenza illi trattat ta' Lisbona tal l-Unjoni Ewropea u sar ħafna ma sar ħafna biex nippruvaw naslu għal direzzjoni intergovernattiva li waslet għal ħolqien tal-ESA fl-1880 u għal iktar ruol għall politika spazjali Ewropea, però ma tantx imxejna eh, fuq il-mod kif aħna nixtiequ eh, flimkien immexxu l-qudiem din il-politika spazjali, però l-mezzi qegħdin hemmhekk. Illum eh, il-mekkaniżmi li jorganizzaw dan din il-politika sfortunatament qed iwaqfu qed jiġixxu bħala breaks fil-waqt li nafu li għandna għodda ta' sovranta għodda ta' żvilupp għall kontinent Ewropew u għal 500 miljun ċittadin Ewropew. Xtaqt nintervjeni f'dan id-dibattitu għaliex nixtieq tassew li nimxu l-qoddim b'mod konkret u nqarbu l-kooperazzjoni bejn l-Aġenzija Spazjali Ewropea u l-Unjoni Ewropea biex niftħu modijiet ġodda, modi ġodda biex nħaffu iktar ħalli nsiru eh, potenza spazjali dinija. Issa, il-kelma nissur Mark Van Meister. Grazzi, eh, Sur President, anke jena nishtiq nirringrazzja il-kollega Adla. Għanna opinjoni eccellenti kif diġant qal. Jiena u koll nemmen bisħiħ illi eh, il-programmi spazjali eh, huma tassew importanti u rridu segwom serjetà kbira. Kif qalu oħra qabli, eh, per mhux qed nagħmlu biżżejjed. Rridu ninvestu iktar. Rridu norganizzaw ruħna ħjar fil-ġejjeni. Hemm oħra Hemm ħaġa oħra li rridu naħdu konsiderazzjoni kif qal ir-relatur il-ħolqien ta' l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall programm Spazjali rridu naraw li din ma tkunx struttura li tirdoppja jew tirreplika x-xogħol tal-ISA Idu narħaw li it tnejn ikunu komplementari. Naħseb li saru bosta suġġerimenti u nemmen li bekk nistgħu napprovaw issa dan id-dokument. Grazzi. Grazzi. Ma naħsebx li hemm oħrajn li jixtiequ intervjenu, hemm dan numru wieħed għal daqstant, ivvotaw favur kontra tgħaddi. Tnejn favur kontra Daqshekk fuq l-emendi vota aħħari fuq l-opinjoni minnu favur minnu kontra min jastieni. L-opinjoni datata b'unanimità proset rapporter Proset koll għal biċċa xogħol li għamilt issa naslu għal tmiem l-adozzjoni tal-opinjonijiet, però qabel id-dibattitu eh, kbir fuq il-Brexit hemm riżoluzzjoni fuq il-prioritajiet marbuta mal-programm tal-ħidma tal-Kummissjoni Ewropea l-2019 li tressa eh, fuq l-aġenda b'deċiżjoni tal-Buro. Għal din ir-riżoluzzjoni eh, hemm numru importanti ta' emendi 38 ġviri zomu fil-qasir fl-interventi ta'kom. Għallibek nkunu nistaw nibdew fil-ħin bid-debattitu fuq il-Brexit. Hemm xi li jixtieq ieħor kelma fuq riżoluzzjoni kif inhi minna remendi ċe le Le ma dirx li jem ministri iħol kelma konferma l-President, debat il-ġenerali malu, unad daqstan tal-vot fuq emenda numru 1. Minu favur, minu kontra, emenda adottata. Emenda numru 2, favur, kontra, vot elettroniku. Le vote est clôturé et l'amendement est adopté. L'amendement. Vot malu emenda ta' DM, emenda tlieta li twaqqa 4 u 5, minu favura dell-emenda tlieta, minu kontra, l-emenda tlieta ta' D, 4-5 jaqaw. 6 favur kontra ta' D, 7 favur kontra ta' D. 8 favur kontra tgħaddi 9 favur kontra tgħaddi 10 favur kontra vot elettroniku Le vote est clôturé. Vote malo. Eh, l-emenda taddi. 11 favur kontra adottat. 12 favur kontra ma taddix. 13 favur kontra Matadish. 14 favur kontra għaddiet 15 favur kontra ma tgħaddix 16 favur kontra adottata 17 favur kontra adottata wkoll 18 favur kontra adottata Satax favur kontra tgħaddi. 20 favur kontra tgħaddi. 21 favur kontra votazzjoni elettronika.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 29 favur kontra adottata 26 favur kontra adottata 27 favur kontra għaddiet 28 favur kontra adottata 29 favur kontra ma tgħaddix Tletin, favur kontra astensjonijiet. 31 Grazzi, eh, nixtieq eh, nagħmel referenza għal dak li qed qabel eh, ma nafx jiena x'inhu l-valur miżjud ta' din l-emenda illi titkellem dwar l-firmara tal-ftim ta' Marrakesh, il-pat ta' Marrakesh. Kien hemm ħafna li diġà eh, deċidew li jiffirmaw dan il-pat u jirratifikaw pera numru ta' stati membri numru konsiderevoli li deċidew li ma jiffirmawx, ma rratifikawx. U eh, nixtieq ngħid li hemm stati membri eh, bħal dak li ġej minnu illi ħadu din it-tip ta' deċiżjoni li li huma dubjużi ferm dwar kemm ħajkun hemm approċċ multilaterali għall migrazzjoni Ma kenniex eh, diskussjoni fuq dan il-pat, allura ejja nieħdu in konsiderazzjoni d differenzi li jeżistu fih dan l-Unjoni fuq dan il-patt ta' Marrakesh bejn ir-reġuni u Ġifiri nxieq nappella biex ma napoġġawx di l-emenda Grazzi, Sir President, sempliciment eh, xtaqt ngħid li jekk nadataw di l-emenda aħna nkunu qed inkunu konsistenti ma dak li ġara fil-Parlament u nkunu wkoll koherenti ma dak li diġà adottajna ta' opinjonijiet eh, et eh, naħseb pereżempju l-opinjoni Bosman fuq il-migrazzjoni u allura din l-emenda iżomna konsistenti ma dak li aħna diġà adattajna kif ukoll ma dak li sar mill-Parlament Ewropew. Ma nafx hekk hemm xoħrajn li xi intervjenu, eh, nivotaw minnu favur kontra l-emenda tgħaddi. 32 favur kontra ma taddix 33 favur kontra adattata 34 favur kontra adattata 35 favur kontra adattata ah, ma taddix, skużawni 36 favur kontra vot elettroniku votazzjoni magħluqa. Emenda 37 favur kontra datata. U 38 l-aħħar waħda favur kontra datata. ngħaddu issa għall vot aħħari minn favur din ir-riżoluzzjoni minna kontra min jastieni Riżoluzzjoni adottata b'maġġoranza qawwija. Grazzi ħafna u fi ftit sekondi oħra nkomplu bil-ħidma tagħna. Yeah.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 Cher Monsieur Barnier. Is this uh, Aziz, uh, Sir Barnier, eh, grazzi tal-li eh, għalt istatina tagħna sentejn ilu eh, preżentajtna roadmap fuq negozjati hawnhekk qudiem l-assemblea ma intom għattaqtu l-missjoni tagħkom b'talent għattu dan l-lin mis-separazzjoni minn min din il-firda defiċ li importanti li farit isiru bliktar mod ordnat fl-interess komuni ta' ċittadini fl-interess ta' stabilità ekonomika soċjali kif ukoll relazzjonijiet futuri. Wara r-riżultat rajna li id-dialogu ma l-entitajiet lokali u reġjonali Britanniċi baqa' hemmhekk għamilna konsultazzjonijiet kif ukoll evalwazzjonijiet eh, fil-fond fuq il-konsegwenzi li l-Brexit ħajkollu fuq ir-raġuni Ewropej kollha kemm huma x-xogħol tagħna wara l-effetti asimetriċi mhux biss skont setturi differenti eh, tal-ekonomiji tagħna ma wkoll zavi reġuni u l-pajizi li ħajkunu l-iktar mill-quta minn dan il-fenomenu. Tul eh, dawn 17 xar ta' ħidma aħna dattajna ħafna opinjonijiet eh, ma wkoll eh, għamilna l-vuċi tagħna mismuha fil-kuntatti li kellna fil-lokalitajiet u r-reġuni. Importanti li nieħdu konsiderazzjoni vuċi tagħhom il-lokalitajiet u reġuni tal-Europa ta' 27 trid rridu jaraw li l-lin il-periodu tranzizjoni eh, jieħdu konsiderazzjoni settur importanti bħal edukazzjoni, riċerka u l-innovazzjoni anke wara l-Brexit. Eh, rridu naraw li eh, l-kwistjoni tal-backstop sakemm ma tinstabx soluzzjoni isserraħ fuq il-ftejmet ta' Belfast biex bekk ma jkunx hemm frontiera fiżika fuq il-gżira tal-Irlanda illi teddet il-paċi illi tant damet biex inkisbet u li fl aħħar mill aħħar realtà Ewropea. F'dawn eh, ix-xhur li ġejjin eh, nafu li eh, il-Brexit qiegħed pass il-bot, ħajolqot mhux biss l-Irlanda, l-Renju Unit, imma l-Ewropa kollha kemm hija. Fl-aħħar mill-aħħar nitkellmu dwar pajjiż li kien parti mis-suq uniku rridu naraw li jkun hemm miżuri speċjali għal dawk il-lokalitajiet eh, reġjuni pajjiżi li ktar mill-quta ħan serħu fuqek biex inti tagħdi dan il-messaġġ li kunsill importanti li eh, nieħdu konsiderazzjoni dan eh, dawn il-preokkupazzjonijiet fid-dawl tal-ftehim ġejjieni bejn ir-Renju Unit u l-Unjoni Ewropea apprezzajt referenza dialogu politiku dikerazzjoni tiegħek fuq kull livell politiku biex ikun hemm tmexxija tajba għal relazzjonijiet futuri ma' Renju Unit. Dan huwa aktar aktar importanti minħabba li bosta parlamenti reġjonali u manklużi ratifika tal-ftejn preżenti. Aziz Sorbanie naħseb li Brexit mhuwiex tmiem l-Unjoni għandna eluf ta' bliet mijiet ta' reġuni li ilhom jiġġieldu biex l-Ewropa tkun iktar aċċessibbli, jiġġieldu għall-Ewropa għal-valuri tagħha li jaraw li l-Ewropa tkun spazju komuni ta' paċi u prosperità. U issa Sur huwa l-unur tiegħi li ngħaddilek il-kelma jekk jogħġbok. Mesdames et messieurs les présidents, Signori, eh, Presidenti, eh, Ministri, eh, sintki lilkom ilkoll membri ta' dan il kumitat tar reġuni li nafu tajjeb Aziz President Aziz Karħajn, tassew kontent li nsab foskom bosta raġunijiet u li nkompli dialogu li bdejt mal kumitat tar reġuni eh, apparti minn ħafna okkażjonijiet li kelli nintaqa' magħkom fi zjarat fil-ħajja politika tiegħi eh, Ewropea mm, jiena mhux ħa noqgħod lura milli nirrepetih dan illa li għax eh, tul l-20 sena ta' karriera politika eh, jiena mm, kont qed nippresedi fl-Alpi Franċiżi fis-Savoja mm, Flot Savoie eżattament eh, kont eh, president ta' kollettività territorjali, issa eh, e qed nippresedi dan il-proċess ta' Brexit, pero qabel kont ukoll kommissarju Ewropew dak li ta' insitu fil-kuntatt tiegħi mal-entitajiet lokali, mal-kumpaniji, mal-assoċjazzjonijiet, il-bdiewa, dan kollu kien utli u għadu utli għalija. Allora tassew kontent li nkompli b'dan id-dialogu U eh, ma ninsiex għas eh, l-axar darba li kont hawnhekk fostkom eh, kif fakkartu tajjeb kien nhar 22 ta' Marzu 2017 sitt batijiem qabel ma Theresa May indirizzat l-itra uffiċjali li bija notifikat wara referendum tal-Brexit il-fat li Renju Unit ħatertira u permessa din l-itra ta' marzu għawaren unit li għazel metandu jirtira mill-Unjoni, metandu joħroġ mill-Unjoni. U niftakar, zammejtu, rajtu anki diskors eh, mġrit diskors il-kont għamil dak iż-żmien ila mela li għax eh, rrit nara naqra eżattament eh, jekk dak li kontattilkom kienx minnu, u ilkom ħaġa <laughs> li għamilna, li l-Brexit kellu għandu ħajkollu ħafna konsekwenzi. ħafna drabi huma sottovalutati, xkultant mu mispegati tajjeb, konsekwenzi umani, soċjali, tekniċi, legali, finanzjarji, ekonomiċi. Jena, għatirkom u koll determinazzjoni tijaj il-għaliex jena bdejt din il-missjoni tim eh, li stajt eh, nġbor eh, mill-esperjenza personali tiegħi b'appoġġ tal-President Juncker kif ukoll permessa tas-servizzi kollha tal-Kummissjoni bl-ekspertiż tal-membri tal-Kunsill tal-Stati membri stajt immexxi b'determinazzjoni il-ftehim għal irtirar ordnat separazzjoni firda ordnata li fil-fema tiegħi tmur ferm iktar minn sempliċi li hija ferm aħjar minn irtirar eh, diżorganizzat. Issa, nixtieq ngħid, il-Brexit mhuwiex proċess kontra in-nies ta' renju Unit imma flimkien magħhom u l-kundizzjonijiet kienu illi nżommu l-unità ta' 27 grazzi għat trasparenza u dialogu illi Neħħu jew kella nwieġbu minn aktar fis possibbli għall inċertezzi moħluqa minn din is-sitwazzjoni, ġifieri deċiżjoni tal-Parlament Britanniku illi ħolqot ħafna għal ħafna nies u illi noħolqu l-ordni l-ewwel net fil-fażi ta' l-irtirar u mbagħad id-diskussjoni fuq relazzjoni futura kif ukoll it-tip ta' partnership li ħajkonna mar-Renju Unit. Aħna żammejna ma' dan il-metodu, għaziz President, għaziz membri tal komitata u b'sinċerità kbira tnejdilkom dan. Żammejna ma dan jiena u t-tim tiegħi nixtieq ngħid ukoll li kull membru tal- konsil il-taqa ma' mej u rajna u koll li kien li konna laqat ma' Kunsilli lokali ma' rappresentanti ta' reġuni, mort fi Danimarka, fl-Irlanda, fil-Fjandri, fil-Sassonja tisfel, u kont preżenti wkoll f'pajjiżi oħra, għerna xan naslu għal approċċ unit anki hawnhekk fi Brussell fil- mm, bosta laqat, mijiet ta' laqat, kena xogħol viċin viċinu mal-Parlament Ewropew fejn qed tlaqgħu din il-plenarja, hekk aħna imxejna u forsi l-ewwel darba li kellna negozjati taqstant eh, serji eh, daqstant mm, daqstant ġodda eh, għamilna ħafna mm, co-building biex ngħidu li involva il-bosta istituzzjonijiet, naf eh, li inti sor president flimkien ma dan il-komitat, dejjem tlabtu li kunem eh, l-unità u zamma tal-unità, trasparenza, dibattitu pubbliku, eh, illi l-koll jipermettu illi kullħat kull wieħed waħda minna jesprimu jesprimi ruħu u l-fatt li nħarsu l-ħtieġa ta' kull territorju. Aħna tqajna ma' dak kollha li xtaqu jintaqgħu magħna ħafna reġuni, presidenti anke ta' reġuni ultraperiferiċi li huma f'moħħi wkoll biex nisimgħu il-prekupazzjonijiet tagħhom dan kien ir-rwol tiegħi l ewwel kollox nisma' biex noħorġu b'linja komuni u nidefinixxu prioritajiet komuni li aħna xtaqna nesprimu f'dawn in-negozjati fit-trattat eh, Brexit li għanna u demna għawa rawħa, 600 paġna nistedinkom biex eh, taqrawha eh, bir raqqa anke jek forsi mm, xikultant xiftit kompless u xvera taqraħ tul il-vaganzi tal biliet Imma aħna dak li xaqna namlu f'daw 600 paġna, inwieġbu għall-inċertezzi kollha maħluqhom il-Brexit trattat u għalhekk huwa kumpless huwa independence eh, mhuwiex eh, diskors eh, mhuwiex dikjarazzjoni u għat-tekst legali li jrid jagħti ċertezza serħan il-moħħ legali fejn il-Brexit ħoloq inċertezza. L-ewwel għal mm, l-4 miljun u nofs ta' nies ta' ċittadin ta' Renju Unitu 3 miljun u nofs ta' Ewropej li jaħdmu fir-Renju Unit, eh, kif ukoll miljun u nofs eh, li jgħixu eh, fil-reġjun tagħkom jew fil-bliet aħna provajna natu ċertezzi tweġibiet kif għadd fejn il-Brexit ħoloq l ċertezza Dan jgħat ukoll regolament finanzjarju li fuq aħna nitkellem iktar tard. Tul li dawn in-negozjati tennejna sempliċement għat ehm, b'aggressività jew nkella ehm, spirtu ta' vendetta, jew nkella ehm, ta' animozità min jafni jaf li jiena mhux hekk naħdem. Irridu niftakru li eh, kellna din kooperazzjoni, il-Renju eh, Unit kien parti mill-Unjoni Ewropea l-44 sena u eh, nem, rispet għal erba libertajiet, kienu parti mis-suq wahdini, mill-Unjoni Doganali, eh, u fl-axħar n-nexxina nilħu dan il-ftejm illi eh, nar il ħat li għadda ġi appoġġjat mis il kap ta' stat illi ġi appoġġjat mill-Parlament, ovvjament mill-Parlament ta' Renju Unit. Ftejm bilanċjat illi ikolli ngħid mill-ġdid b'kalma u b'serjetà kbira u l-unika wieħed eh, u l-aqwa wieħed eh, u aħna nafuħ dan il-ftejm għal kollaborazzjoni ambizjuża u relazzjoni ambizjuża li nixtiequ naraw mar Renju Unit. Mandiġ preċedent eh, għal kooperazzjoni li taf l-Unjoni Ewropea l-President Tusk kif akkar bħal President Juncker li dan huwa mument ta' serjetà kbira għall-Ewropa. Eh, Mhux mument ta' ċelebrazzjoni eh, xejn minn dan li eh, bħala negozjatur tal-Unjoni Ewropea din dawn in negozjati kienu negattivi. Negozjati negattivi, neġanejt, il-Brexit mandu l-ebda valur mizjuda u situazzjoni ta' lose-lose Iġifieri għal darbohra lan kien illi nippruvaw nikkontrollaw il-ħsara. Eżerċizzju ta' damage control. U dak li provajna nagħmlu aħna b'dawn b'dan it-trattat issa fuq dan il-ftehim ta' arterar ta' Renju Unit li jindirizza żewġ prioritajiet dak tal-Parlament Ewropew tal-Istati Membri u jien għattilkom, eh, għattilkom eh, għawnek, eh, illi ċittadina ħajkun l-ewel u aħna sibna soluzzjoni fl-imkien mal-Britanniċi biex nizguraw sigurtà ta' dawn l-erba u nofs miljon ruħ għalihom għal-familji tagħhom biex dawn iżommu drittijiet sal aħħar tal-perjodu tat tranzizjoni. Wara, ħaġa oħra wara it-tluq eh, tar-Renju Unit, wara ġifieri it-tmiem tal-perjodu ta' transizzjoni rridu nsibu eh, ftehim ta' mobilità mar-Renju Unit, imma ma jkunx iktar ma jkunx iktar ċirkolazzjoni ħielsa kif nafu għallum ċirkolazzjoni ħielsa ta' nies. Imma id-drittijiet preżenti eh, jibqgħu japplikaw. Il-Brexit kif għadt inti President ħoloq problema serja fl-Irland bejn l-Irlanda u l-Irlanda ta' fuq eh, l-għaliex nafu eh, il-paċi u l-istabilità li kienu garantiti permezz tal ftehim ta' Good Friday. Eh, ftehim Belfast kif sejjaħtlu. Aħna impenjana ruħna flimkien mal-Britanniċi biex namlu l-aħjar li nistaw biex nikkonkludu u nalqu qabel l-2020 l-aqwa ftejmi ma peress li m'għandniex eh, ċertezza sħiħa fuq x'ħajkun l-eżitu eh, ta' dawn eh, in-negozjati u aħna nistgħu ngħidu sempliċement li ħan votew kull ipotezi ta' frontiera fiżika. Għalhekk aħna ħreġna bil-backstop, speċ ta' assigurazzjoni, li tkun operattiva minn punt di vista legali li tippermetti li ma jkunx hemm ritorn ta' frontiera fiżika. Rid tkompli tiffoka fuq il-kooperazzjoni bejn in-naħa isfelu ta' fuq tal-Irlanda u li tiżgura wkoll ehm, is-suq waħdieni dan il-backstop eh, aħna ħanaraw li ma jkonniex għalfejn nużawh l-li qed inserħu fuq ftehim mal-Britanniċi illi garantixxi zero frontieri u relazzjoni stabbli mingħajr backstop, imma il-backstop hija hemmhekk. Kvatilkom bħala serħan il-moħħ, bħala element ta' stabilità u illi rridu narawh fil-linja ta' proċess ta' paċi u stabilità ta' l-Irlanda u l-Irlanda ta' fuq l-interess tal operaturi ekonomiċi ta' ċittadini kollha tal-Unjoni partikolarment dawk Irlandiżi. Imbagħad hemm it-telet punt dak tal-budget eh, kif tafu aħna impenjati fuq livell Ewropew biex kull seba' snin eh, nieħdu impenji eh, u l-budget nalokaw budget għalihom tafu li xogħol ta' riżoluzzjonijiet kollha, opinjonijiet kollha li ġew adottati ma marbuta ma' l-MFF li jmiss u allura fl-2014 qbilna mm, flimkien ma' Renjoni tebex ħajkunu l-impenji tal-budget tal-axħar tal-2020 u eh, dak li aħna tlabna u eh, ksibna huwa illi dak li ġie maqbul bejn 28 jitħallas minn 28 u mhux minn 27. U naxxin nilħqu dan il-ftejb. Eh, dan jippermetti t-tisħiħ ta' l li ħadna viżavi li bliet, ir-reġuni fuq eh, il-politika agrikola komuni, il-kooperazzjoni bejn l-universitajiet, eh, l-appoċ għall-kumpaniji u nista' nibqa' F'dan il-ftejm ta' Brexit eh, sebna wkoll toġiba ħafna problemi oħra. Renju Unit t tloq tagħhom jitilqu b'mod awtomatiku u legali iktar minn 700 ftejmiet internazzjonali, eh, ħafna minnhom huma f'temijiet eh, kummerċjali eh, għandek l-juretem, din hija mm, xaġa awtomatika, waħda mill-konsegwenzi tal-Brexit, imma għandna wkoll problemi oħra, pereżempju il-ħarsien ta' miljun il-trademark Ewropea illi hija mħarsa fl-entità li għanna f'Alicante aħna naxxirna eh, nilħu ftehim eh, bejn 28 eh, għal dawn il-miljon trademark. U dan kien punt ieħor illi permettilna illi inħarsu wkoll 3000 il-IGP żej ta' zebbuġa, ġobnijiet, imbejjet u Dan biex nħarsu ħafna baċin ekonomiċi u prodotti autentiċi li huma preżenti fir-raġuni tagħna bħal parmeġġanu pereżempju jew nkella il-whisky skoċċis biex nagħtikom ftit eżempji. Aħna rajna li jkun hemm perjodu ta' tranzizzjoni li ħajibda mill-jum wara it-tluq tagħhom f'Marzu 2019 u li ħajduma 21 xahar, forsi sena u sentejn iktar, jekk aħna niddeċidu hekk flimkien tul dan il-perjodu l-Renju Unit mhux tkun iktar membru tal-Unjoni Ewropea, mhux tkun iktar preżenti hawnhekk jew fil-Parlament, jew fil-Qorti tal-Auditori, Kummissjoni, fil-Kunsill. Hija għażla li għamleti, imma tibqa' tul dawn il-21 xahar fiħdan is-suq eh, intern eh, waħdini u eh, ikolla l-istess drittijiet u obbligi f'kull qasam politiku. Dak huma l-ftit kummenti li xtaqt nagħmel tama li naslu dejjem jekk il-Parlament u l-poplu Britanniku ikun jixtieq dan għalija l-len mid divorzju eh, minn din il-firda iktar ħaġa importanti hija l-ġejjeni u r relazzjoni li nixtiequ nibnu flimkien mar-Renju Unit eh, pajjiż li anki jekk huwa barra mill-Unjoni hekk għażel ħajibqa' ħabib tagħna, ħajibqa' sieħeb tagħna u alleat tagħna. U għal dastant rridu norganizzaw mod differenti eh, dan eh, sħubija soċjali, ekonomika, politika, rridu eh, naraw illi dak kollu eh, li għamilna nkomplu nagħmluh u nsaħħu din il-biberija li għandna magħhom. Dak li binna fuq u fi politika li ferm iktar faċli 26 paġna kollox mhux 600 pa trattat dak illi jorbot ir-relazzjoni futura tani tana u ta' Renju Unit. Ħanejdilkom il-verità, sinjuri, wara l brexit eh, mhux ħad tkun eh, sitwazzjoni ta' business as usual, eso eh, qatt ma kien xejn. Eso l-affarijiet baqgħu l-istess, le hemm konsekwenzi serji u l-affarijiet ħa jinbidlu u kif għat bosta drabi l-aqwa relazzjoni ma' l-Unjoni Ewropea hija li inti tkun membru tagħha jekk inti m'intix membru għaliex eh, inti ma matriċ jew inkella toħroġ eh, inti qed f'sitwazzjoni differenti eh, u inqas favorevoli. Imma l-interess reċiproku jibqa' wieħed ta' sħabija ambizzjuża u aħna dak li għadna f'din id-dikjarazzjoni politika ftejm ekonomiku fuq il-beni, servizzi, il-qasam digitali, il-mobilità tan-nies, trasport, is-suq pubbliċi, il-prodotti, imma wkoll sigurtà interna, kooperazzjoni ġudizzjarja u bejn il-forzi ta' pulizija, ovvjament il-politika barranija, sigurtà esterna u d-difiża. Dan din iskubija ambizzjuża jekk aħna nixtiequ flimkien u aħna lesti għal dan trid isserraħ fuq bażi eh, li tkun eh, speċi ta' FTA eh, li jkollok reġim doganali, reġim ta' tariffi li jkun fl-interess tal-kumpaniji fuq in-naħa u l-oħra tal- tal-English Channel. U nafu li dan għandu koll impatt fuq is-sajt l li il-Britanniċi ħeħorġu mill-politika komuni tas-sajt, irid tkun hemm aċċess għal żoni tas-sajt b'mod eh, eh, li jkun frott ta' ftehim reċiproku u dan kollu ħajjeġi eh, trid jiġi negozjat fid-dettall jiena kont Ministru tas-sajt għal ħafna snin għannom ta' Repubblika Franċiża u ħan iżguraw li fl-imkien ma' Renju Unit nikkonkludu u nirratifikaw qabel l-ewwel ta' Lulju 2020, ġvir qabel it-tmim tal-perjodu ta' transizzjoni nil-ħoftejn fuq dan biex inwieġbu wkoll tħassib kbir tal-bliet u tar-reġuni li intom tippreżentaw f'dan il-Kumitat sur President. Provajna nżommu dinamika ekonomika għan provaw nibqgħu nżommu ma dan dan fl-aħħar bil-aħħar aħna naraw eh, reġjuni li bliet tassew marbuta ma' xulxin eh, minħabba li jew ma' viċin ġeografikament jew kalla l kummerċi li għandhom ma' Renju Unit. Eh, Issu komuni jibqa l-ikbar għodda imma rridu naraw issa kif ħan ikkonsidraw ir-relazzjoni futura fid-dawl tal-Brexit. U nkunu l-estew kol fejn hemm bżonn nakkompanjaw li bliet u raġuni. Mbagħad hemm iż-żewġ it-tieni kondizzjoni fatt li jkun hemm kompetizzjoni ndaqs viżavi Renju Unit raġuni la l-aħna sipolajna obligi preċiżi biex naraw li jkun hemm kondizzjoni tindaqsar kulħadd eh, kum level playing field. Eh, In-natura speċifika ta' dan il-ftehim mar Renju Uniti hija li għall-ewwel darba fl-istorja tan-negozjati kummerċjali bejnietna u pajjiż terzi ieħor mhux eh, ħajkun ftehim bħal dak li kellna mal-Ġappun, mal-Korea u mal-Kanada eh, li inħeġu li jkun hemm konverġenza tar regoli le Hawnhekk qed nitkellmu dwar il-fatt li eh, ma jkunx hemm riskju nil ir-riskju ta' diverġenzi u naraw li ma jkunx hemm diverġenzi li waslu għal dumping kontrina. Għalhekk aħna ħankunu qed naraw li jkun hemm sitwazzjoni ta' kompetizzjoni indaqs. Rridu nżommu wkoll imbagħad possibilità ta' kooperazzjoni ehm, li intom tassew għandkom mal-qalbkom anke wkoll ir-reġjuni eh, u l-bliet eh, Britanniċi, l-Universitajiet Britanniċi hawnhekk għandi partikolarment f'moħħi l-Irlanda ta' fuq aħna bilna mal-kollegi Britanniċi biex nżommu nsaħħu l-programm Peace Jiena nafu sew dan li jiex kont responsabbli għalih bħala kummissar responsabbli għall politika reġjonali ftit sinilu ilu, mbagħad lil l mill-programm Peace il rridu nivitaw li ċertu programmi ma jitwaqfux. Ġifieri ħankomplu nżommu l possibilità ta' sem tal-Britanniċi għal programmi Ewropej li ġerment huma miftuħ għal pajjiżi terzi eh, nitkellmu dwar pereżempju programmi ta' xjenza u innovazzjoni, kif ukoll programmi għażaża, il-kultura, edukazzjoni, għandna programm Erasmus, kif ukoll protezzjoni ċivili li dan id-darba jikkonċerna reġuni eh. hemm ukoll kooperazzjoni interreġjonali permezz tal-programm Interreg il-Kummissjoni proponiet li eh, tiftaħ lill pajjiżi terzi għal perjodu ta' programmazzjoni li jmiss u eh, u ħajkun ukoll il-loka Unit biex tħossem fi programmi oħra kif għadd imma f'sitwazzjoni legali, politika differenti. Kif għattilkom eh, senjuri għanna dialogu, għanna skambi fuqsma ta' punti komuni, xjenza, u l-innovazzjoni, il-territorju tagħkom ħajkollhom rwol f'dan id-dialogu. Jistgħu jilabu rwol biex eh, nidjalogaw, nidjalogaw mal-bliet u reġuni britanniċi. Nixtieq nagħlaq billi nirringrazzjakom tal-attenzjoni tagħkom kienu sempliċement kelmtejn biex nfakkar illi jekk aħna jirnexxielna u jekk għandna rieda komuni din is-sħobija ħatkun bl-ebda preċedent minħabba l-kontenut, minħabba suġġetti vari li fuqhom rridu nħu kooperazzjoni, ħanatu il-post mistħoq il-bliet u reġuni kif fakkart inti president f'ċertu pajjiżi mod kostituzzjonali l-parlamenti reġjonali jridu eh, jagħtu eh, l kunsens tagħhom flimkien mal parlament Nazzjonali Kif għattilkom għal kontrarju ta' ratifika minnaħa tal-House of Commons kull parti tal-relazzjoni futura ma' Juli tebe ħat kun bazata fuq bażijiet legali differenti, ftejmiet differenti, ftejmiet imħalta illi jitolbu eh, bil unanimu ta' 27 parlamenti nazzjonali u kifat ovvjament ta' ċertu parlamenti reġjonali. Ġviri, eh, dinija treq twila, ma se nixfit miem, mux tkun ħaġa faċli, imma ħna dejjem zomu f'moħna l-fat li rrit konna partnership eh, b'suċċess. Eh, tilkom dawn il-punti jekk m'hemmx però ratifika ta' dan it-trattat li għandi fidejja ma stawx nimxu. Ġifiri, issa, rrit ikun hemm ratifika miż-żewġ naħat, ġifiri minnaħa tal-Parlament Ewropew u minnaħa tal-Parlament eh, tar-Renju Unit eh, ta' dan il-ftehim ta' tal-irtartirar. Issa, wasal il-moment li kulħadd jarfa' responsabiltajiet tiegħu eh, tafu li il-membri parlamentari Britanniċi ħaj lisnu il-fema tagħhom fil-jiem li ġejjin huwa vot li fuq ikollu jorbot il-ġejjieni ta' pajjiżhom mhux ħanejdilkom iktar għaliex nittama li nirrispettaw dan iż-żmien ta' dibattitu parlamentari, politiku, kbir. Jiena laqt nhar 22 ta' Mejju 2017 hawnhekk billi jattilkom x'kienu l isfidi u l aġenda l ġdida Ewropea li mhijiex li meta tal-Brexit u fl-ittra ta' notifika l-Renju Unit minn dak iż-żmien l-ewwel Kummissjoni Juncker komplet eh, turi, komplet toħroġ b'bosta proposti, bosta toqsma, nitkellmu ħafna fuq l-unità, fuq eh, l-għaqda ta' ċittadini tagħna eh, li għax f'din is-sitwazzjoni gravi, hemm sens ġenerali minnaħa tal-kapijiet ta' statu gvern eh, li bdiet eh, bil-Brexit imma nafu eh, xed irġa fl-Amerika fin-nofsinhar fl-instabilità Italjana fil-Mediterran il-terrorizmu realtà tal-vant hemm ċertu gravità li kol tħossu għanki intom u jena modestja kbira fl-imkien ma' tim tijaj il-fokus tijaj kien li jkun hemm unità. Trasparenza dak li nixtieq u ngħidu bumilta l-unità illi dejjem u rejna f'negozjati tant diffiċli u tant negattivi il-mexxejja tagħkom u intom stajtu tużawha biex toħorġu b'aġenda pożittiva biex tista' tużawha għall aġenda pożittiva biex taqdu l-Ewropa biex twieġbu għal kwistjonijiet kollha ta' sovranità u kull dibattitu ieħor li jkollna sigurtà, difiża il-ġestjoni tal-migrazzjoni, il-patt mal-Afrika kif ukoll l-Ewropa fuq l-ambjent. Hemm ħafna punti, hemm ħafna loka l-aġenda pożittiva, hemm ħafna lok biex aħna nibqaw nuru illi eh, nistaw noħorġu b'aġenda pozittiva mhux biss dawn in-negozjati. Eh. Grazzi tal-attenzjoni tagħkom mill-ġdid. Merci beaucoup, monsieur. Grazie ħafna, Sur Barnier, għal din il-prezentazzjoni li tajtna kienet konċiża imma kienet ukoll mimlija informazzjoni huwa dokument li żgur se jiddaħħal fl-istorja tal-Unjoni. Ma nafux kif se jidħol imma insomma se jidħol b'xi mod. Dan huwa mument fejn insabu f'sali pittorro imma il-messaġġ tiegħek jaħseb ħafna fil-futur. Naħseb dak li qed inti diġà għajjem interess kbir fl-Assembleja tagħna għaxra fil-mija tal-membri tagħna jixtiequ jitkellmu u dan juri l-interess li hawn f'dan is-suġġett. Mela, nitlob lill membri kollha biex kemm jista' jkun iżommu fil-qasir. Tafu kemm għandkom ħin biex titkellmu u intom għażiltu lili biex immexxi. Jiġifieri jekk jogħġobkom, irrispettaw il-ħin moti lilkom. Jiena naħseb is-Sur Barnier eh, huwa ta' min jammirah. Imma ma naħsibx li għandkom tqogħdu tagħmlu ħafna klim ta' tifħir lis-Sur Barnier għax inkella naħlu ħafna ħin u l-aħjar li ngħaddu mill-ewwel għas-sustanza, jiġifieri aħna nafu li jagħmel biċċa xogħol bellezza. Mela, aħna ġibna flimkien żewġ aspetti flimkien hawnhekk f'dan id-dibattitu u nibdew mill-kollega li propona il dibattitu Sinjura Birgit Honi. Aziz Surbanje, grazzi tal-prezentazzjoni tijak, nishtiq nirringrazzjak u li tim tijak tal-li dejjem tqimu l-sjowar għandkom biċċa xogħol ibsa dimkom. il riżultat li ir-Renju Unit se jitlaq mill-Unjoni hija daqqa ta' ħarta għalina, però xorta waħda ħdimna tajjeb. Ma naħsibx li l-Brexit tista' tiġi evitata. Huwa fatt, joġobna jew le, fil-25 ta' Novembru il-ftehim firmat irid jiġi adottat għaliex eh, il-Brexit irid issir fl-aħħar ta' Marzu fl-2019. Irridu tranzizzjoni illi tħallina jkollna relazzjoni sostenibbli mar-Renju Unit. Eh, issa Sonja tisfel ir-reġjun tiegħi dejjem ħadem tajjeb mar-Renju Unit u l-pedament tar-reġjun tagħna fi ħafna nies mir-Renju Unit jgħixu fih. Renju Unit huwa sieħeb importanti tagħna speċjalment għall prodotti u għall agrikoltura fil jiġifieri Brexit hija xi ħaġa ħażina għalina. Però aħna qed nippreparaw għal dan il-kumpaniji fissa sassonja bdew jippreparaw għal din il-bidla fil-prodotti, ir-Renju Unit se jkun eh, imsieħeb prinċipali tagħna Bħala gvern reġjonali konna qed ninformaw iċ-ċittadini tagħna dwar dan il-proċess u l-impatt tiegħu u organizzajna wkoll eh, diskussjoni fejn ġibna l-partijiet interessati biex ikonna skambju wkoll qed naġġornaw iċ-ċittadini kuljum fuq il-Brexit ukoll jiġifieri qed nippreparaw tajjeb ħafna. Qed inħarsu wkoll illi nadottaw pakket ta' tranzizjoni dwar il-Brexit Żguri li nixtiequ Brexit organizzat imma qed nippreparaw ukoll jekk ikun hemm diżorganizzazzjoni. Issa Sonja qed tieħu l-miżuri kollha meħtieġa biex kemm jista' jkun tindirizza kull tip ta' impatt negattiv li l-Brexit jista' jkollha fuq iċ-ċittadini tagħna. Grazzi ħafna eh, dwar dak li qed fuq is sajda tagħna għaliex eh, dan jolqot ħafna lis sajda tagħna mill-ewwel ta' Ġulaj eh, mill-ewwel ta' Lulju tal-2020 iridu naraw dawn id-drittijiet ta' suċċess għal dawk is-sajjida tagħna illi jistadu fil-baħar tat-Tramuntana. Jiena naf li Sur Barnier se jkun magħna f'din il-biċċa xogħol kollegi l brexit se ġib bidliet fl-Ewropa kollha u allura huwa importanti ħafna li aħna nippreservaw il-fiduċja taċ ċittadini tagħna u nemmnu fl-Unjoni u fil-valuri tagħha. Grazzi ħafna tal-attenzjoni li tajtuni, grazzi ħafna. Is-Sur Murphy, sa grazzi President, minkejja l isfidi sinifikanti li għandna nilqa' dan il-ftehim eh, ta' tirar illi għandu kompromessi tajbin fuq kull part. Mill-perspettiva irlandiża jiproteġi eh, eh, jipproteġi l good Friday Agreement illi garantixxi li ma jkunx hemm frontiera fizika fl-Irlanda ikunu xikunu ċirkostanzi. Jiena naħseb illi id-draft jagħmilha ċara b'mod ħieħ illi m'hemm xej fil-ftehim il b'xi mod jew ieħor se ixekkel il-status eh, tal-Irlanda tat tramuntana li nirratifikaw dan il-ftehim bost huwa l-uniku mod realment biex il-Brexit tkun ordnata u organizzata biex tkun għall-aħjar ta' kulħadd, ir-reġjuni u l-bliet tagħna jridu jkomplu jippreparaw ir-Renju Unit se jitlaq se jkun hemm bidla imma ma nafux kemm se tkun kbira l-bidla. Kruċjali li l-bliet u uh, reġjuni tagħna jkunu lesti għal din il-bidla, is-COR irid ikun attur prinċipali biex jipprepara għal din il-bidla u jkompli jipprepara għal din il-bidla. Il-COR għandu jkun ċentrali għal dan id-dialogu li dejjem għaddej. Fl-aħħar nixtieq napoġġa lil kollegi tar Renju Unit biex inkomplu bil- kooperazzjoni bejnietna, bejnietna u l-awtoritajiet tar-Renju Unit. Grazzi. Grazzi ħafna il-kelim li jmiss. Grazzi President. Bir-Renju Unit viċin il-keos kostituzzjonali sal-ġimgħa d-dieħla se jkun hemm prospett ta' riġettar eh, ta' dil eh, elezzjoni ġenerali jew it-tieni referendum. Però li qablu fuq kien li m'għandux ikun hemm no deal Brexit. Issa xejn pajjiż se jikkonsidraw xi estensjoni ta' eh, artiklu 50 wara l-aħħar ta' Marzu jew inkella se jink korraġġuxxu li renju Unit biex eh, jirtira artiklu 50 kif saqsaw ukoll li siġej. Aħna ġejna fetwati ħafna mill-mod ta' kif aħna konna parti mill-Ewropa, is-City Council tiegħi verament jixtieq iżomm ingaġġ mal-awtoritajiet reġjonali u lokali fl-Unjoni kollha. Merci beaucoup et maintenant je donne la parole à notre collègue euh, Karl von Langeben. Grazie ħafna, Karl von Langeben. Iva, grazzi ħafna aħna l-koll jidispjaċina fuq il-Brexit. Il-koll se nitilfu. Nisperaw li dan il-ftehim jgħaddi imma għaw inċertezza kbira fuqu. Fil-ponent ta' l-Iżvezja fuq il-kosta qegħdin nippreparaw għal Brexit. Il-Handelsbank qed jippjana għal Brexit mingħajr ftehim. L-ikbar port li jagħmel ħafna kummerċ mar-Renju Unit qed ifittex eh, oqsma oħra u qed jieħu art ġdida wkoll biex eh, jippreparaw għad-dikjarazzjonijiet ta' dwana, eċetera. Is-sajd importanti ħafna lilna wkoll u dan ġie diġà deskritt. Għandna ħafna kooperazzjoni u konna qegħdin naħsbu wkoll x'qed jiġri mill-istudenti tagħna, x'se jiġri mill-istudenti tagħna li qegħdin jagħmlu internships fir-Renju Unit u allura ftehim propju tal-Brexit huwa importanti ħafna r-Renju Unit manki għalina illi għandna l-istudenti li se jibqgħu jistudjaw fir-Renju Unit. Grazzi, Sur Junkman. Grazzi ħafna, President. Jiena nixtieq nuri l-ammirazzjoni tiegħi u tal-grupp għal dak li għamel is-Sur Barnier Jiena xtaqt ngħid xi ħaġa li hija importanti ħafna għalina u din hija kooperazzjoni ambizzjuża ħafna li semmejt inti meta nitkellmu fuq l-awtoritajiet lokali, reġjuni u l-universitajiet, verament aħna kurjużi nkunu nafu kif intom qegħdin taraw din il-kooperazzjoni fil-futur. Jiena nixtieq li sur Barnier jibqa' jagħmel ix-xogħol tiegħu anki wara l-Brexit. Grazzi ħafna, Karl van Loo. F'temi tajbin jagħmlu ħbieb tajbin. Il-kolna fuq għad il-biċċa xogħol. Hard Brexit mingħajr eh, deal fil-kummerċ se tħalli impatt kbir fuq l-importazzjoni u l-esportazzjoni mir-reġjun tiegħi nistgħu nitilfu madwar 2.6% tal-GDP u jintilfu wkoll ħafna impjiegi u elf eh, ċittadin tar renju Unit li jgħixu fil u fil-Brussell u għan ċittadini tagħna se jkun hemm impatt ukoll Is-Sur Barnier jiena nixtieq nagħmel tliet rakkomandazzjonijiet illum. L-ewwel ħaġa l-Istati Membri tal-Unjoni jridu jassiguraw li huma jippreparaw għan negozjati futuri, jridu aktar flessibilità u leġislazzjoni fuq l-għajnuna tal-istat ħalli bekk l awtoritajiet lokali u reġjuni jistgħu jieħdu azzjoni u jista' jkollhom approċċ makroekonomiku għal sajt fil baħar tat Tramuntana u jifukaw ukoll fuq il-portijiet. Flanders huwa reġjun żgħir, però għandna port importanti ħafna. Fl-aħarija wkoll nikkonsidraw is-sensitivitajiet differenti li hawn fl-istati membri u fir-reġjuni u l lokalitajiet Grazzi ħafna. L-Onorevoli Ebinger Middle. Sur Barnier, 13 miljun persuna huma attivi f'settur partikolari fl-Ewropa. U dan se jkun effettwat ħafna mill-Brexit. Ir-Renju Unit huma r-raba l-akbar suq. Il-katina tal-prodotti se tkun affettwata 70% tal-komponenti tagħna imorru fir-Renju Unit. Mijiet ta' traks jaqsmu eh, channel u kellna 2.7 miljun karozza sportati għar-Renju Unit. Dan kollu se jiġi affettwat. Merci beaucoup. La parole maintenant à Peter Kaiser. Grazzi. Sur Kaiser, President, Sur Banje, il-Brexit hija sfida kbira teffettwa reġjuni b'mod differenti u l-awtoritajiet lokali b'mod differenti wkoll. Huwa importanti għall kummissjoni Ewropea biex tħares lejn l-MFF għandu ċertu prioritajiet u hija possibilità biex tagħmel offset tal-impatti negattivi tal-Brexit. It-trattat eh, ta' l-exit huwa tajjeb proset imma għadu ma ġiex ratifikat, jiġifieri xi strateġiji qed tippreparaw jekk dan ifalli. Din hija xi ħaġa kruċjali. Jekk naħdmu flimkien biss nistgħu nindirizzaw dak li se jiġri. Anki se jiġri bil-partnership ambizzjuż jekk dan jiġri, l-aħħar punt importanti hemm lezzjoni li rridu nitalmu bħala Ewropej. Kienet eh, kwistjoni domestika nazzjonali u tattika illi waslu għal eh, din il-ħaġa u din affettwat lill-Ewropa kollha. Grazzi ħafna. Messaċ issa. mill-organizzazzjoni tas-sajt eh, u jixtieq jirringrazzjak talli fukajt fuq is-sajt fin-negozjati jgħid is-Sur De Coster. Matul dawn ix-xhur kollha provajtu sibu metodu li jassigura eh, eh, laqda fl-Unjoni. Importanti. It-trasparenza u d dialogu huma l-iktar affarijiet importanti li inti tkun membru tal-Unjoni mhux l-istess bħal meta ma tkunx membru, hekk qed naraw illum u naħseb illi importanti li nispjegaw politika per politika, suġġett per po suġġett xi tfisser l-Unjoni ħalli bekk kull dawk kull min jibqa' fl-Unjoni Ewropea jifhem għaliex għandu jibqa' fl-Unjoni Ewropea. Irrid ikollna relazzjoni tajba mar-Renju Unit fil-futur hija xi ħaġa essenzjali għar-reġjuni eh, li għandhom eh, frontieri mar-Renju Unit u bżonn jużaw wkoll għan-nies tar renju Unit. Jiena mhix irrabjat għal dawk in-nies li votaw favur il-Brexit, però jiena irrabjat għal eh, politiki politiċi irresponsabbli li waslu għalija. Grazzi ħafna. Is-Sur Droba, Sur Barnier, jiena nixtieq nitkellem fisem pajjiżi Slovakkja u nixtieq ngħid li jiena verament konċernat dwar dak li qed jiġri f'pajjiżi, diskussjoni tal-lum inħossha relevanti ħafna x'ċertu forzi illi ħolqu dak li ħanitkellem fuqu kienu an eh, forzi antiċentriċi Ewropej u dawn qed jiżdiedu f'pajjiżi wkoll. Hemm żieda fl-estremiżmu, hemm pajjiż nazzista fil-Parlament Slovak u l-koalizzjoni li qed tmexxi xi kultant għandha retorika favur ir-Russja. U qegħdin nagħlqu għajnejna għal dak li qed tagħmel ir-Russja fil-ġar tagħna l ukraina mingħajr ma naħsbu x'impatt dan jista' jkollu fuq pajjiżi u pajjiżi oħra wkoll. Jiena verament inkwetat u nixtieq insib soluzzjoni. Dan huwa il-ħin fejn aħna qegħdin nitkellmu fuq il-futur ta' Slovakkja fir-Renju eh, fl-Unjoni Ewropea u jien qed insaqsik aħna bħala politiċi tal-ibliet u tal-reġjuni x'nistgħu nagħmlu biex inreġġaw lura dawn ix-xejriet f'pajjiżna u nġibuhom favur l-Ewropa għal darb'oħra. Grazzi ħafna. Is-Sur Buchanan, grazzi Sur Barriere irridu nassiguraw il-negozjati in-negozjaturi tal-EU u Renju Unit ikunu konxi minn dak li qed jiġi fil-proċess tal-Basic. Il-Kasla appoġġjaw ehm, dak li qed tgħid l-Unjoni u dan huwa importanti għall-Iskozja, Renju Unit u l-Unjoni kollha il-ġimgħa l-oħra ridna napoġġaw il-People's Vote, kampanja referendum. Aħna wkoll Xtaqna li artiklu 50 jiġi sospiż. Irridu l-għajnuna tagħkom biex napoġġaw dak li ħsibna aħna jekk ikun hemm bżonn aħna ħerqana li jkollna bodi bejn l-Unjoni Ewropea u Renju Unit għaliex il-Parlament Skoċċiż u n-nies Skoċċiżi jibqgħu bil-fema li għandna nkomplu id-dialogu skont il-bżonn għall membri tal-kumitat jekk ma jkonniex eh, joint UK COR committee biex naraw il-bidliet li se jsiru bil-Brexit, allura dan se jkun għad detriment tal-Iskoċċiżi kif tafu ma votawx favur il-Brexit u l-maġġoranza tagħna xtaqgħu jibqgħu fir-Renju eh, fl-Unjoni Ewropea. Grazzi. Grazzi u wara din in-nofs tużana kelli se nagħti l-opportunità lis sur Barnier biex jirraġi għal dak li sema fil-kamra. Grazzi għal kull wieħed u għadam mill-interventi għal fiduċa li rejtu fija mod telegrafiku eh, kien hemm kollega Brigitte minn għalija eh, tkellmet dwar dan il-kollega Bigger mill eh, nixtieq ringrazzja li aħna bħala Kummissjoni pubblikajna anke segretarja ġenerali tal Kummissjoni b'kollox eh, sebgħin in-notifika settur settur dawn huma pubbliċi li rridu jintużaw sa mill-kumpaniji biex jifmu eżattament eh, l-sfidi li jem eh, biex eħejju rwieħom eh, fost oħrajn għall-alternativa li aħna ma nixtiequx imma li hija possibbli dik ta' no deal. U allura nixtieq li r-reġuni, li bliet, il-kumpaniji flimkien ma'kom jieħdu tieħdu il-ħin minn issa sa l-axħar ta' marzu 2019 biex timbutawna qra din dan il-proċess ta' tħejjija li jiex dejjem ikun aħjar li taħdmu issa flok eh, wara. Mbagħad eh, sur Kanvan Low u sur Peter Kaiser ukoll eh, għajmu l-akkompanjament li jrid isir reġuni. Anki sur Murphy semma dan. Sur Van Lov, jena zort Bruġ personalment l-ewwel waħda fil-fatt meta zort eh, il-Fjandri eh, u rajt l-impat potenzjali tal-Brexit. l isfida li jkun hemm il-kontinwità għal dak li huwa esportazzjoni u importazzjoni eh, bruġan da port kbir, importanti għal dan kollu biex nifverifikaw l-impatt fuq ċertu reġuni qed naqdif moħħi f'pajjiżi bħal l-Irlanda, l-Belġu, id-Danimarka u l-Olanda anke wkoll ċertu reġuni Franċiżi eh, rridu narfu eh, natura preċiża però l-ewwel eh, tal-tejm futur illi aħna ħanilħu nixtieq ngħidilkom hawnhekk kelma illi hija preċiża u miftuħa jiġifieri li hawnhekk qed nieħdu konsiderazzjoni punt ta' konverġenza eh, l-integrità tas-suq eh, waħdini eh, li ma wieħed mistax jażel bejn l-erba' libertajiet u l-fatt li l-Unjoni tibqa' Unjoni dawn huma inja ħomar aħna għadna ħdejjem u anke wkoll il-President tal-Kunsill ta' l-Unjoni Ewropea wara l-Brexit tul in-negozjati li għaddu jaf sentejn jew iktar Britanniċi jevolvu fit-talba tagħhom aħna mill-ewwel lest li nadataw irwieħna. Jiġifieri dekjarazzjoni tagħmel punt tagħmel deklarazzjoni fuq eh, punt ta' konverġenza ġifieri fuq Free Trade Agreement FTA jew kellha mm, Free Trade Area ma ovvjament eventwalment jekk eh, l-Ingliżi eh, ikunu lesti eh, għal-bitla, aħna lesti li nuru ċertu flessibilità ma' kulħadd irid jifhem dan li dawn il-prinċipi li semmejt eh, dejjem ħa nżomm magħhom. Nieħu ħadd konsiderazzjoni l-impatt fuq ċerta reġuni, tkellimt mal President Juncker kif ukoll ma' kummissar responsabbli għar-reġuni meta naraw naqra li nifissaw il-relazzjoni ġejjin ħajkun mar renju Unit eh, u naraw naqra l-impatt reali tal-Brexit skont id-deċiżjoni eh, li tittieħed naraw naqra x'miżuri ta' kompanjament jista' jkun hemm eh, u l-budget li jista' jiġi allokat reġuni kien hemm ukoll kollega illi eh, semmiet dwar eh, odot ta' kooperazzjoni li jesistu eh, għandna ftejmiet ma' Izrael, Norveġja u oħrajn, programmi ta' kooperazzjoni bħala Erasmus Plus u oħrajn xieq ngħid li sur Albert Bor li nifhem bisħieħ tħassib tiegħu anke sur Buchanan semma l-artiklu 50 jiena qed nisimak sur President ma' fil-natura tiegħi eh, ta' negozjatura m'iniex ħanqot eh, nidħol eh, fid-dibattitu Britanniku. Jiena smajt il-kulħadd, il-qajt il-kulħadd, anke l-Sur Ferex fl-uffiċċju tiegħi kelli fil-fatt dialogu tassew stimulanti, però intom tafu, tafu l kondizjonijiet illi fih ġie skattat l-artiklu 50 u attivat mir-Renju Unit. Ġveri ma nistax nieħu eh, pożizzjoni fuq dak li ħajjiġri <laughs> fuq il-vot eh, illi ħajjieħu l-Parlament Britanniku sempliċement ngħid u jiena ngħid dan b'kalma u meta ma kollox eh, għal kollox ċara u l-President tal-Kummissjoni Ewropea għal dan il-ftejm illi hemm fuq il-mejda, il-ftejm ta' għall-irtirar tar Renju Unit u għal-relazzjoni futura. mbagħad eh, segwenti ġifieri huma l aħjar mod biex ikollna ħruġ tar Renju Unit eh, organizzat u ngħid brabta ma dak il-qasir is sur ġankman eh, il-parametri biex ikollna din relazzjoni ta' sew ambizzjużi fuq sma tant distinti, qatt qatt jekk eh, jirnexxielna eh, rispettaw dak li għandna fid-dekjerazzjoni politika għad eh, ma tkun l-ewwel darba li rnexxielna nilħu ftehim fuq tant punti vari mbagħad neġa' ngħidlek neġa' ngħid deputat Skoċċis jiena mhux ħanqod nidħol fi kwistjonijiet ta' kom interni aħna inna nisimaw eh, xqed jgħidilna għal gvern ta' Renju Unit, eh, aħna ħanħorġu eh, l-Unjoni Ewropea, ħanħorġu mill-Unjoni Doganali, ħanħorġu mis-suq waħdini. Tajb wis fimna dan kollu u aħna ħanieħdu konsiderazzjoni din it-tarba tagħkom fil-waqt li nżammu l-prinċipi tagħna. Sur de Koster, u oħrajn eh, semmew xinu ma lezzjonijiet li rridu nitalmu mill-Brexit biex ħanqot eh, nidħol fid-dettall li xiena responsabbli eh, illi ninegozja il-konsegwenz u nipprova ntaffi dawn il-konsegwenzi ta' Brexit inqashom kemm nista' nixtieq ngħid li ma m'għandniex nħaltu l-konsegwenzi ma' lezzjonijiet fuq il-lezzjonijiet nixtieq ngħid li ma rridux nħaltu is-sentiment popolari li ehm, ġie espress fil-vot kif ukoll f'ħafna reġuni xi kultant ir-rabja, is-sens ta' esklużjoni, il-fatt li mhumiex in-nies mhumiex imħarsa, u irridu nwieġbu għal dan kollu e, xi kultant e, vera l-affarijiet huma differenti, toġibiet allura jrid ikunu differenti, e, rridu naraw li nagħtu toġibiet fuq livell partikolari, l-iktar xiera lokali, reġjonali, tkun hemm mekanizmi wkoll li nwieġbu għal dawn is-sentimenti ta' nies u nixtieq isemmi wkoll inwieġeb li sur labra ġuraġ djena dejjem ment li fl-Unjoni kull pajis, kull territorju, kull ċittadin għandu valur miżjud e, kull pajis, kull pajis għandu valur miżjud e, f'din il-komunità li aħna ħlaqna. Grazzi u issa inkomplu bit-tieni round. Naddi l-kelma l-Sur Mark Spax. Vielen Dank, Herr Präsident. Als Großbritannien 1907 Grazzi. Meta r-Renju Unit le għall-Ewropa l-ewwel darba fl-1957 eh, kienet għaddew kellhom jgħaddu sentejn sakemm kienu preparati jgħidu iva l darba ehm, U naħseb li irridu nikkonsidraw u anke nibqgħu naħsbu eh, fl-Unjoni Ewropea anki b'rabta mar-renju unit hemm irwol kbir mar-reġjuni u hemm skambji importanti mas-soċjetajiet ċivili riċerka skambju u tobija wkoll bejn il-bliet u r-reġjuni għalhekk ir-renju unit m'għandux ikun eh, skuża sabiex insew dan kollu għandna nkomplu bl-isforzi tagħna u nżidu anzi l-isforzi. Grazzi ħafna lis sur Barnier tal-ħiliet tan negozjati tiegħu. Grazzi, Anthony. Mikrofonu. I represent the National Assembly. Jena, jgħet nirrappreżenta l-Assemblea ta, Wales ehm, fil-Parlament u ma kellix ħin biex nesprimi kif inħoss kif qed iħossni fuq il-kriżi li ħan nidħlu fiha minħabba il-konsegwenzi ta' Brexit għan-nies f'Wales. Eh, naf li aħna li ħan noħorġu mill-Unjoni Ewropea ħajkollha konsegwenzi detrimentali. Imma madanna kollu aħna f'Wales nixtiequ li jibqa' jkollna relazzjoni ehm, flimkien mal-Unjoni Ewropea. U aħna għandna obbligu għaliex għandna ġenerazzjoni sieħa ta' żgħażagħ li ġejjin u huma jkomplu jħarsu lejhom infushom bħala żgħażagħ eh, minn Wales e-, Ewropej fil-futur u anke nittama anke jkun jistgħu jipoġġu hawnhekk din il-plenarja fil-Parlament Ewropew ukoll. X'jista' jsir biex ninvolvu lill-Parlament bħal ta' Wales sabiex ikollu eh, relazzjoni attiva eh, u dijalogu mal-Unjoni Ewropea. F'Wales kif jista' jkollna relazzjoni tajba ehm, f'din id-dinja ta' wara l-Brexit u x'tip ta' relazzjonijiet tista' tkun possibbli bejn wales u l-Unjoni Ewropea biex niżguraw li sħubijiet u il-relazzjonijiet eh, ikomplu għaliex għandhom ikomplu. Grazzi. Is-Sinjor Gamara Ruiz Clavijo. Grazzi ħafna. Jiena minn Spanja, minn reġjuni li produċi l-imbit u anke kif għal sur Barnier aħna qed qed ikollna ċertu inċertezzi. U ir-reġjun fil-belt tagħna tiddependi minn prodott wieħed illi huwa marbut ma' tip ta' riġini wieħed u għalhekk nixtiequ li jkun hemm viġilanza sabiex li jkun hemm protezzjoni għal denominazzjoni ta' oriġini għal dawn il-prodotti illi huma tant parti mill-ekonomija mill-ekonomija eh, lokali tagħna. U għalhekk l-istandards ta' prodotti Ingliżi għandhom jiġu infurzati meta jidħlu eh, fil-Unjoni Ewropea. Bħala Spanjola jiena ikolli ngħid li l-Unjoni ta' u Spanja issir pajjiż Ewropej ma' msieħeb ieħor ta' kummerċ għaliex ġibilta hija eh, kwistjoni wkoll eh, bejn l-Ispanja u r-Renju Unit importanti li nsolvuha din il-kwistjoni eh, u anke rridu nagħmlu xi ħaġa fuq is-sitwazzjoni tal-Ispanjoli li jaqsmu l-frontiera biex jaħdmu f'ġibilta kuljum. Grazzi ħafna, il-kellim li jmiss. Iva, jiena bħala sindku, Sur Lamers. Jiena bħala sindku ta' Rotterdam, jiena nixtieq illi nikomplu niffokkaw fuq l-elementi pożittivi u negattivi noqdu attenti l-informazzjoni li għas ċittadini u anki għal kumpaniji speċjalment dawk li għandhom il-bastimenti ta' trasport eh, eh, mill-Olanda għal renju Unit. Aħna għamilna ħarisna kollejn l-impatt li jista' jkun hemm fuq ir-reġjuni u anke fl-Olanda sabiex naraw x'jista' jkun l-impatt. Eh, Rotterdam tixtieq tibqa' pajjiż ta' kummerċ anki nixtiequ nżidu l-kuxjenza għall-Olanda il-Brexit jista' jwassal għal investiment addizzjonali. Ħajkun hemm impatt kbir fuq il-terminals tal-bastimenti tal-ferries se jkun hemm fondi min-naħa tal-Unjoni Ewropea sabiex nippreparaw għal dan kollu qed naraw li hemm ftit preparamenti min-naħa tal-bastimenti imma Rotterdam għandu l-ikbar esportazzjoni u importazzjoni mir-nit, u allura din hija essenzjali. Il-proċess għall kummerċ flessibbli mal-portijiet m'għandux jiddajjef importanti li din tiġi meqjusa. Grazzi ħafna. Sir Whoop. L-iskambju ta', ta arfin fost iż-żgħażagħ hija huwa element tal-akbar suċċess tal-Unjoni Ewropea. Il-qafas tal-, -tal tar-riċerka u l-programm ta' Erasmus iwassal għal aktar kooperazzjoni u dijalogu flimkien fil-qasam tar-riċerka u l-iżvilupp u x-xjenza r renju Unit huwa msieħeb importanti ħafna, speċjalment anke għal Berlin, il-belt tiegħi. Eh, aħna bħala kooperazzjoni nemmnu li importanti nsibu bilanċ tajjeb bejn il-prinċipju ta' fejn ma noqdux eh, nsib nażlu jaqblina ma nibqgħu nifokaw fuq ix-xjenza u r-riċerka. Berlin kienet maqsuma għal żmien twil iżda kien hemm ħafna kooperazzjoni bejn iż-żewġ naħat xorta waħda u dan din waslet tal-storja ta' suċċess. Esklużjoni sħiħa tal-Unjoni Ewropea mill-istorja tar-riċerka tmur kontrarju tas storja ta' suċċess li kellha Berlin. Aħna nixtiequ Ewropa inklużiva sabiex ninvolvu lil kulħadd. Grazzi. Kelima li miss. Grazzi ħafna President. Jiena bħala l-iżar membru tal-delegazzjoni Irlandiża Jiena kbirt f'Irlanda fejn kien hemm ħafna paċi matul il-ħajja tiegħi u allura nixtieq eh, nirringrazzjak tal-impenn tiegħek għal eh, xogħol ta' għal Good Friday u anki għal xogħol li kien hemm minħabba l-impatt kbir li seta' jkollu l-hard border kemm fis-soċjetà u anke fl-ekonomija fl-Irlanda li jiena ngħidilha eh, pajjiżi dar tiegħi. Imma rajna il rajna l importanti li l-votazzjoni sir fil-House of Parliament timxi ma' din il-wedda wkoll. Nixtieq nirreferi wkoll riżoluzzjoni li ġiet eh, maqbula f'Mejju li għadda f'dan il-Kumitat fejn kien hemm it-talba li jkun hemm fond ta' stabilizzazzjoni sabiex jiġi stabbilit għal dawk ir-reġjuni li ħajjiġu li ħajkollhom l-akbar impatt. Eh, u jiena nixtieq nitolbok timxi mat talba tagħna biex ikun hemm dan il-fond u sabiex l-uffiċċju tagħkom ikunu jistgħu jagħtuna assistenza f'kwalunkwe mod possibbli. Grazzi ħafna. Issa. Anneta Brava. Grazzi ħafna. Jiena qed nitkellem bħala rappreżentanta tal- eh, tal-pajis ta' kummerċ ta' Hamburg, eh, aħna għandna t-tielet l-ikbar port u għandna wkoll konnessjoni ekonomika u soċjali mar-Renju Unit għalhekk iġu affettwati mill-Brexit imma ma nafux kemm ħaniġu affettwati. Allura għandna grupp ta' koordinazzjoni li jiena nippresedi u l-organizzazzjonijiet jiltaqgħu ta' spiss għandna rappreżentanti wkoll mix-xjenza, l-awtoritajiet differenti, eċetera. Għandna wkoll website fejn kulħadd jista' jiġi informat fuq il-konsegwenzi ta' Brexit u naħsbu li dan huwa importanti. Għandna leġiżlazzjoni bħalissa mm, għandna verżjoni waħda jekk il-ftejim kontra esportazzjoni jiġi aċċettat, imma nkara għandna leġiżlazzjoni jekk ma jkunx hemm eh, ftehim fil-Brexit. Issa, f'kull livell tal-Kummissjoni u fil-pajjiżi, reġjuni u l-bliet importanti illi nixbdu ħabel wieħed irid ikollna l-istess approċċ. Jiena nixtieq nirringrazzja lil Sur Barnier tax-xogħol eċċellenti tiegħu. Grazzi ħafna issa lil nadol Nikola Obuslavic. absent Le prochain, c'est notre. Mux ija tawnek, kider? Issa, lis-sur Holte. Grazzi ħafna President. Grazzi Sir Barnier. Ir-relazzjonijiet bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju Unit jistgħu jiġu jisa eh, nkunu ċerti fuqhom bil-votazzjoni ta' 11 ta' Deċembru f'Westminster. Nittama li jkun hemm eh, riżultat pożittiv, iżda jidher li hemm ħafna pessimiżmu u għalhekk nittamaw li jkollna futur ambizzjuż eh, u anke relazzjoni tajba l qoddim anke minħabba ċertu aspetti ta' politika, anke fil-kummerċ, u allura importanti nibqgħu viċin tar-Renju Unit għal suq tal-esportazzjoni, għal-Portugal anki fit-turizmu, eh, allura ħajkollna eh, impatt 5% eh, tal-esportazzjonijiet u anki 24% ta' tnaqqis fil-esportazzjonijiet il-qoddim ukoll. Fil-Municipalità ta' Sintra ħanarraw tnaqqis ta' domanda fis-servizzi minħabba tnaqqis fit-turiżmu. Minn Marzu tal-2019 sal-aħħar tal-perjodu ta' tranzizzjoni ħanaraw ħafna inċertezzi nittamaw illi għall-Unjoni Ewropea u r-Renju Unit dak illi hemm fil-ftehim importanti li xorta nżommu laqda tagħna u speċjalek il-ħiniet il-President. Arnold Charles. Sir Barnier. Jiena bħala politiku mill-Irlanda ta' fuq wara ħafna Eh, rajna ħafna turizmu mill-IRA u importanti li jkun hemm eh, frontier anke tal-doganali bejn ir-Renju Unit u l-Irlanda u din hija ta' periklu eh, anke mal-Irlanda ta' fuq u l-Irlanda t'isfel. Kien hemm umiljazzjoni minħabba dan il-ftehim. U hemm problema bejn l-Irlanda ta' fuq u r-Renju Unit fejn ikun hemm ħafna fil-mija tal-kummerċ. L-istabbiliment ta' komitat konġunt għalfejn eħeja għal assemblea l-Irlanda ta' fuq dejjem ma diġ parti mill-gvern lokali. Dan il-backstop agreement fil-fatt huwa nazba importanti li nimxu mar-regoli sakemm l-Unjoni Ewropea mhix bessiba tħallina ħilsa. Li-tama' li tikkonsidraw dawn l-elementi għaliex fl-interessi tal-partijiet tagħna importanti li jkun hemm ftehim. Sur Barnier, jekk jogħġbok, ehm, irrispetta l punti sensittivi tal-Irlandiżi li qed jiġu separati mill-bqija tar-Renju Unit. Grazzi ħafna. Il-kellim li jmiss, is-Sur Stenson. Jiena qed parti fil-frontiera tal-Irlanda. Aħna verament imħasba fuq l-impatt ta' Brexit fil-komunitajt tagħna u nistaqsi jekk il-Brexiteers u miex xi tip ta' alleati mal-medja eh, u xsejf ma jaħsbux fuq l-affetti li ħajkun hemm fuq il-ħajja tan-nies normali, aħna ma nistgħux ma jistax nirtornaw għall passat vjolenti tagħna u li jkun hemm hard border u għalhekk irid ikollna backstop u nirringrazzjak. Sur Barnier, eh, ħajkun hemm effett kbir fuq il-komunitajiet tagħna u l-abilità tagħna li nixtru u nbijaw l-ikel ta' kwalità tajba. Bħala missier, jiena ma nistax nifhem kif l-Ingliżi bħalissa ħajneħħu l-kapaċitajiet ta' żgħażagħ tagħhom biex ehm, jitalmu u jistudjaw fil-komunità Ewropea. U nibża naħseb x'se jiġri fil-komunitajiet tagħna. Aħna dejjem provajna innaħħu separazzjonijiet li għandna bejnietna u issa qed nerġgħu niġu lura liha. Qed nitkellmu fuq konsegwenzi fil-ħajja ta' kuljum, fil-ħajja ta' ċittadini tagħna. Sur Barnier, bħala Irlandiż, nixtieq nirringrazzjak tax-xogħol tiegħek, kompli sejjerek, hemm bżonn illi nimxu l-qoddim. M'għandniex bżonn il-Brexit, grazzi. Grazzi ħafna, speċjalek il-ħin. Sur Pascal Magnon. Grazzi sur President, grazzi sur Bahnir. nishtiq l-ewel net l-impen tiegħek f'dan eh, il-proċess eh, kritiku eh, li <laughs> Renju wassal biex jaħraġ importanti li dan kollu jwassal għal l-ebda ħsara fuq żewġ naħat għandi mistoqsija jiena ġej minn reġjun bħal ħafna minna li tipproduċi l-inbit Wieħed mill-inbit li l-Ingliżi jħobbu ħafna, xampanja ma fil-fatt huma l-ewwel importaturi u allura nistgħu nqisuhom bħala l-ewwel konsumaturi tistgħu isarħuna moħħna surbani li tindikaw ehm, milli tindikaw ir-Renju Unit li jistgħu jkomplu uh, jiċelebraw eh, permess ta' xampanja u eh, li serħu eh, moħ il-produtturi ta' xampanja illi huma jistgħu jibqgħu jesportaw il-prodott tagħhom <laughs> lejn ir-Renju Unit. Flagrom. Eric Flagrom. Grazzi ħafna u grazzi għax-xogħol kollu li għamilt. Jena nixtieq l-opportunità nirringrazzjak għal dan l-isforz kbir. Jiena sindku tar reġjun ta' Lenvi fil-kosta tal-Punent ta' Jutland. Aħna konna mħasba fuq is-sajt u inti ġejt biex tisma' tħassib tal- ta' sajjieda ta' Danimarka u importanti għax importanti ħafna lina li nsibu ftehim qed nieħdu gost li inti tkellem magħna fuq il-ftehim ta' sajt u ħadd kompli taħdem fuq dan anke fil ġejjieni L-awtoritajiet lokali li qegħdin fil-kosta tal-Baħar tat Tramuntana eh, huwa importanti għalihom li jkunu jistgħu jkompli jistadu. Ir-Renju tista' tgħidu jgħidu illi se jkollhom il-kontroll waħedhom imma nittama li inti tista' tkompli bil-ħidma tiegħek kif diġà qed tagħmel. Grazzi ħafna. David Simon issa. Grazzi ħafna, President. Jiena konservattiv favur l-Ewropa minn mindu tħalt fil-trattat ta' Maastricht u allura dan kollu huwa frustranti ħafna għalija personalment, però nixtieq insemmi kwistjoni speċifika qed insemmu l-gvernijiet lokali u reġjonali u din mhijiex parti mill-ftehim u l-dikrazzjoni politika għalkemm hemm referenzi speċifiċi għal eh, dijalogu fuq livell ministerjali eh, tal-gvern u soċjetà ċivili. Issa minħabba li hemm arranġamenti eh, li sar li semma kemm il-President illum fl-introduzzjoni tista' tikkonferma li ħajkun hemm appoġġ għal Eh, dialogu mal-lokali reġjonali eh, u lokali fil-Renju Unit eh, hawnhekk fir-reġunijiet u anki mal-istituzzjonijiet Ewropej. Grazzi. Grazzi. Issa nerġa' ngħaddi l-kelma lis-Sur Barnier sabiex iwieġeb għal darba oħra. Wieġeb għal dawk illi intervenew sur Spikes sur Antoni, illi tkellmu eh, dwar ir-rabta umana mhux biss dik eh, ekonomika politika aħna jidispeċina deċiżjoni eh, imma nirrispettawha u jiena għadd dan ukoll fil-kummenti ta' introduzzjoni il-Renju jibqa' ġarien jibqa' ġar tagħna sieħeb ehm, Rridu nżommu dejn il rridu nibnu differenti però, eh, rridu naraw li konna ftemiet legali oħra eh, nżommu sħobija ekonomika, pero differenti eh, li rix ir-Renju Unit nafu li ma jishtiq xibqa fl-Unjoni Ewropea. Ġifiri jena, Għalkemm hemm bżonn ħanibqa' nuri din l-ambizzjoni għal ftehim fuq il-bostoqsma li semmew nixtieq eh, inteni l-istess komment li eh, għatta li sorba kan ma nixxax noqgħod nidħol eh, f'dan il-konflitt jena ċevejt l-ewwel Eh, irċevejt iż-żewġ First Ministers eh, kemm mill-Iskozja u kemm minn Wales eh, jiena mhux ħanqod nidħol fid-dibattitu intern, ma dak huwa dibattitu li tisir f'dan il-House of Commons. Imbagħad Sir Simons għajjem il-punt dwar ir wol dialogu Reġuni, jena nxefa kalla dikarazzjoni politika tqis dialogu strutturali fuq livell ministerjali, parlamentari u tekniku ġiviri ftejm bejn stati membri u Renju Unit, dan id-dialogu strutturat ovvjament jista' jolqot kwistjonijiet ta' interess komuni u fost oħrajn, kwistjonijiet ta' interess reġjonali u e, jena ħankun qed nidiskuti ma' l-President li anke b'inizjattiva tagħkom jista' jkun hemm dialogi ma' reġuni Ewropej u reġuni Britanniċi fil-qafas tal- kooperazzjoni ġejjiena Ġifieri komplu esprimu rwieħkom eh, u aħna minna tal kommissjoni nkomplu nisimgħukom. Sur involve Iva ma semma il-sajt ovvjament eh, ftejm eh, bilanċat li rridu nilħu tafu li r-Renjuniet ħatħorraċ mill- politika komuni tas-sajt, ġifiri ehm, rridu naraw naqraw eh, x'ħajsir kif qasam eh, kif ħanqasmu qasmu rizorsi eh, tal-baħar imma rridu naraw li jibqa' jkun hemm aċċess għal prodotti proċessati ġejjin mill-ħut. Imbagħad Sinjura Gamara Ruiz Kavija jiena nixtieq ngħid li jiena wkoll kont Ministru tas tal-bidja f'pajjiżi mhux biss eh, eh, ġifieri nifhem x'qed tgħidu fuq l-inbit u r-realtà tar-reġjun eh, li jipproduċi l-inbit irridu naraw illi nħarsu mhux biss l-IGPs imma wkoll id-drittijiet tal-awtur marbuta ma' 3000 IGP li semmejt qabel u f'dan il-kuntest nixtieq ngħid illi fid-dawl tal- kontest ekonomiku eh, nittama li affarijiet jipproċedu bl-iktar mod eh, sempliċi possibbli tkunu li tistgħu tkomplu eh, tesportaw ix-xampanja lejn ir-Renju Unit, nkunu nistgħu wkoll nimportaw whisky skoċċiż jiġifieri fiż-żewġ sensi biex inkun tajt eżempju minn kun naħa Sinjura Klavier nixtieq infakra nfakkar illi jekk irridu nifoka fuq is-suq waħdieni prodotti ġejjin minn pajjiż terz bħal ma ħajkun Renju Unit iridu jirrispettaw prodotti sanitarji il-regoli ta' sanità li aħna nimponu l-istess li nimponu fuq is-suq Ewropew ġiviri kif semmejtu intom fuq il kasta Gibraltar li ġie adottat b'unanimità bejn 27 stat membru eh, li kull pożizzjoni negozjata ma' Renju Unit fil-ġejjeni eh, tkun tirċievi il-ftejm minn qabel mm, ta' Spanja jekk dan jirrigwardja ġibilta imbagħad eh, fuq dak li intqal fuq Hamburgu jiena żort fost oħrajn il-faċilità doganali maħsuba 700 poġ 400 fil-Belġju, 1000 fil Franza. Dan il-post li zirtu, li wieħed mill-eżempji ta' ta' post doganali li għandu bżonn iktar personal. kifat, pero eh, Renju Unit eh, u rew xewqa u dan ħajkollu konsegwenzi anki fil-ġejjieni eh, fuq rekomendazzjoni tal-prodotti, rrid ikun hemm allura kontroll tagħhom qabel jidħlu fuq territorju Ewropew. Kulħadd irid tkun lest il-kumpaniji koll, u nixtieq nirringrazzja bil-qudiem daw kollha illi huma fuq il-frontiera ma' Renju Unit li qed l rwieħhom rridu naraw li ikunu ħejja bizzejiet u dan kollu tistaw isibu aktar informazzjoni dwaru fin-notifika li ħriġna. Triħu eh, stkellem dwar il-programm Erasmus Plus, jiena tassew konvint eh, li rridu nkomplu, nkomplu però b'mod differenti din il kooperazzjoni li għandna fil-qasam ta' riċerka kif ukoll il-programm Erasmus Plus fil-qasam universitarju eh, kif semmejt jiena żort Gustaf Russie li huwa riċerkatur eh, minn ta' qoddim fuq il-kanċer eh, il-nexxielu eh, illi jaqqat ħafna sptarijiet kbar li jtemlu riċerka fuq il-kanċer fostom l-isptar ta' Cambridge Eh, nistaw nitkellmu però fuq martiħor pal Alzheimer fejn hemm kooperazzjoni importanti, kooperazzjoni importanti fl-interess ta' kulħadd, importanti l għaliex rridu naqdu is-saħħiet eh, tagħna irid konna. Allura sempliċement qafas politiku legali li aħna qed nistipulaw biex dan kollu jsir jisir imma f'kuntest differenti. Imbagħad kien hemm eh, mitkellem fuq l-Irlanda, kejs istenti minn hija. Jiena żort bosta drabi, partikolarment eh, eh, dan kien fl-Irlanda t fuq fejn it-għajt ma' grupp ta' nisa U rajt, eh, senjura, fini dak li inti għat eżattament, ġibiri kussjoni tal-Irlanda, miex fuq eh, dwana, miex fuq il-kontrolli fuq il-frontiera, jew kera ta' merkanzija, eċa ħagġa li tolqot eh, l-irġiel, l-nisa, illi ma jxtiqux illi l-affarijiet jarġaw morru għal li kienu, illi jridu il-paċi, paċi illi mbniet fuq il-kuraċ politiku tal-irġiel u n-nisa kien hemm żewġ eh, premji Nobel għal paċi eh, għal nies li nexxielhom jerbu d-disgwit li kien hemm u eh, aħna nakkompanjaw, rridu nakkompanjaw bil-politika tagħna ma l-liġi Ewropea trid tibqa' tikkumpanja nwedkom eh, li aħna nibqgħu impenjati, eh, t-tweġiba tiegħi hija iva jiena f'kwalsiasi responsabilità nsib ruħi nibqa' impenjat biex nirrispetta l kontenut eh, tal-ftejm Good Friday u ngħidlek Sir Arnold ħaċ ma nafx fejn dal-umiljazzjoni li inti semmejt fejn daħna sibna ftejm mal Renjunit eh, li huwa ftehim eh, bilanċjat eh, li huwa pa l ekonomija kollha tar-Renju anke anke wkoll tar-Renju anzi tal-Irlanda ta' fuq aħna qbilna wkoll li fuq il-backstop ma jkunx mod kif aħna nippruvaw neżerċitaw pożizzjoni neżerċitaw forsi negattivi fuq ir-Renju Unit x'taqtu ukoll ngħid lil bazilju Orta illi aħna lesti illi negozjaw ftehim ambizzjuż fis-settur kommerċjali kif eh, appellajt eh, fir-rispett tal-pożizzjoni eh, Britannika kif ukoll dawk li huma il-linji xumortana. Nixtieq ngħid li kemm idum dan kollox jiddependi mill-ftehim tarterare, l-ewwel però għalhekk irid ikollna ftehim tarterare jekk irid ikollna periodu transizzjoni sussegwenti. Grazzi diġa l-ħakna il-ħin, pero għatem disa interventi, eh, jekk eh, tkunu eh, tasew konċizi, nistaw neħdu l-interventi kollha tagħkom grazzi l Surbanje illi ħajbqa' għamana. Grazzjas. Grazzi. Fis-26 ta' Mejju ħajkun hemm il l-elezzjonijiet tal-Parlament u ħajkun hemm anki l-elezzjonijiet muniċipali tal eh, fi Spanja. Jiena nixtieq nesprimi l eh, tasib li hemm fil-persuni Ingliżi li huma reġistrati ehm, fil-Spanja, speċjalment fir-reġjun ta' Murcia, hemm 13,000 fir-reġjun tiegħi. Mm, aħna mhux qed nitkellmu fuq turisti, qed nitkellmu fuq nies li għandhom il-proprjetajiet huma jħallsu t taxxi u jekk il-Parlament Ingliż jirratifika mhuwiex ċara lilna jekk u se jkunu nistgħu nivvotaw jew nistgħux nitħu l elezzjoni Jekk ma jkunx hemm ftehim, irid ikun hemm Irridu naħdmu fit-trattament bilaterali ma' Spanja, għallura jista' jkun hemm affarijiet li mhumiex tajmin. Grazzi. Durin Huda. Grazzi ħafna, President. Sur Banje, jina eh, qed privileġjata li kont parti mix-xogħol tal-Kumitat tar-Reġjuni f'dawn l-aħħar snin u vera apprezzajt il-mod ta' kif samna l-informazzjoni u kbirna u tallimna minn xulxin. Niskuża ruħi eh, ma'kom għal eh, ħsara li qed nagħmlu fuqna nfusna eh, u anki fuqkom għal ħajkun hemm ħsara għal kulħadd. Kollha ħajkunna dan in-nuqqas. F'dawn l-aħħar tliet snin fir-Renju Unit aħna Smajna ħafna argumenti, dibattiti u anki manipolazzjoni kbira minnaħa tax xelluk u minnaħa tal-lemin. Kien hemm ħafna wedit, eh, folots u anki gideb li għaddew fil-parlament. Jiena votajt biex nibqgħu jiena ngħix f'belt li tixtieq tibqa' u qiegħda f'reġjuni li għalkemm hemm eh, eluf ta' esportaturi xorta waħda ddeċidew li joħorġu. Aħna ma jistax ikollna starijiet u kura soċjali mingħajr personal mill-Unjoni Ewropea. Jekk hemm xi ħaġa li tistgħu tagħmlu sabiex tgħinuna eh, biex nwaqfu dan il-proċess u jekk jiġobkom jekk tistgħu tgħinuna anke biex nivvotaw nibqgħu hemmhekk eh, nibqgħu fl-Unjoni Ewropea għajnuna nkunu verament grati. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Is-Sir Bok kif qed inti il-Brexit fiha ħafna telf. Issa mhux iż-żmien sabiex noqogħdu niddiskutu għalfejn qegħdin hawnhekk. Għandna nitalmu mill-iżbalji għad iktar. U tajjeb niffokaw fuq konsolidazzjoni eh, bottom-up eh, għall-Unjoni Ewropea u mhux minn fuq għall-isfel. Għandna nisimgħu aktar il-vuċijiet tal-persuni, tal-amministrazzjoni, il- ir-reġjuni, il-bliet lokali u ċittadini. Issa, it-tieni punt, x'nistgħu nagħmlu issa? Aħna qegħdin eżatt quddiem il-Brexit u naraw kif nistgħu nillimitaw il-ħsara. U hawnhekk hawn xogħol eċċellenti eh, minn għandek, eh, Kummissarju, sabiex jirna xirek tasal għall aħjar ftehim. Jiena għandi mistoqsija konkreta waħda. li titkellem kif fuq 4.5 miljun eh, ċittadin Ewropew li ħaj joħorġu mir-Renju Unit. Se tkun sitwazzjoni tagħhom jekk ma jkunx hemm ftehim. Għandna soluzzjoni jekk hemm ftehim. Iżda x'jiġri eh, jekk ma jsirx dan il-ftehim mis-sena d Grazzi. Sir Logan. Grazzi ħafna. Nagur l-Sir Barnier tax-xogħol li għamel. Jiena ninnota anki bċertu eh, dispjaċir li fil-negozjati li ġejjin mar renju Unit se jkollu impatt kbir fuq reġjun tiegħi, impatt kbir ekonomiku f'nuqmru ta' oqsma eh, fl-Ewropa u anki ħalli nwasslu għal aktar nazzjonaliżmu. Aħna rridu nkomplu naħdmu għall-Unjoni Ewropea bżonn inżommu l-għaqda wkoll. Il-Brexit mhijiex l-aħħar tal-kooperazzjoni, imma għandna fażi ġdida anki diskussjonijiet mar-Renju Unit. Nixtieq nagħmel mistoqsija il-ġimgħa l-oħra l-Avukat Ġenerali tal-Qorti qal illi r-Renju Unit jista' jażel illi ma jkomplix bil-Brexit u jista' jiddeċiedi unilateralment. Issa jekk jittieħed din id-deċiżjoni, intom taċċettaw lir renjiet lura dan huwa l-każ fil-reġjun tagħna, aħna għamilna eh, ftehim ta' ħbiberija eh, marinitu nixtieq nżommu s-solidarjetà. Grazzi. Eh, Signora Ford. niskuża ruħi jekk jekk nisħaq fuq dan il-punt, imma verament ħajkun hemm impatt eh, fl-Irlanda eh, minħabba l-Brexit, hemm ħafna esportazzjoni tal eh, mill-port ta' Cork ehm, mill-Iron Unit. Idealment ikun hemm aċċess għall iron Unit, imma importanti li nippjanaw kwalunkwe sitwazzjoni. Aħna nixtiequ li jkollna soluzzjonijiet għal ħtiġijiet ġeografiċi u kummerċjali tal-Irlanda. Għalhekk jiena nappoġġja l-proposti sabiex ninkludu l-Irlanda fil-kuritur tal-Atlantiku sabiex ikun hemm iktar konnessjonijiet mal-Baħar tat Tramuntana, mal-Kuritur tal-Mediterran u anki mal-portijiet Franċiżi, xi ħaġa importanti ħafna. Il-ġeografija u l-rotta bejn l-Irlanda u Franza hija importanti ħafna għall aċċess tas-swieq Portugiżi u Spanjoli wkoll. Din hija importanti wkoll għall esportazzjonijiet tal-ikel għaliex anki l-ħin tal-vjaġġar huwa importanti. Nixtieq ngħid li Sir Bernier. Nirringrazzjak tax-xogħol eċċellenti tiegħek. Grazzi, issa is Leisman, Lisman, Signor Lisman. Grazzi, jina ġejja mi villaġġ sajr eh, jismu Berli. Ħafna minna votaw biex jitilqu mill-Ewropa, imma il-belt tiegħi tagħti servizzi lill erba su Rolls Royce ukoll. Burnley bil-mod kien qed jitjieb f'dawn is-slim grazzi għall-Unjoni Ewropea minnaħa u kien qed jattira leħ negozji ġodda wkoll li nitilqu mill-Unjoni Ewropea se jwassalna għal sitwazzjoni fejn ma jkollniex vuċi fl-Ewropa u laqas fil-Gvern ċentrali tagħna jiena nibża' għal eh, villaġġ tiegħi u eh, l-vot ta' Brexit, l-intolleranza issa aċċettata l preġudizzja lejn il-minoritajiet issa qed tinstema' wkoll jiġi xiġri mill-vot fil-Parlament il-ġimgħa li ġejja id-dannu diġà sar lir-Renju Unit u l-Ewropa. Jiena se nibqa' nispera għal tieni vot u ċans illi nagħmlu rivers fuq il-Brexit. Grazzi Sur Barnier biex nagħmlu l-ħel nista' f'dawn iċ-ċirkostanzi. Grazzi. Issa, il-kelma Assur sur President Sur Barnier, jiena ġej minn gżira Malta li għandha rabta kbira mar-Renju Unit, kienet parti mill-Imperu Unit. Bħala sindku ta' Belt, fisem ċittadini tar Renju Unit li qegħdin fil-Belt tiegħi u fil- fisem il-ħbib li għandna nixtieq nagħmel dawn żewġ mistoqsijiet M'hemmx mod biex nipproteġu iċ-ċittadini tar-Renju Unit li jixtiequ jibqgħu wara kollox huma ċittadini tal-Unjoni illi qed jittieħdilhom id-dritt tagħhom kontra r-rida tagħhom. Hemm xi ħaġa eh, biex dawk li jibqgħu hemmhekk ikunu jistgħu jirratifikaw is-sitwazzjoni. Grazzi ħafna. McDonald. Thank you, Mr. President. Grazzi, President ċertu mexxejja politiċi tar-Renju Unit poġġew il-poter qabel iċ-ċittadini u dan wassal għal effett detrimentali tal-Brexit fuq din il-ġenerazzjoni u għal dawk tal-futur jekk m'hemmx deal. Għanna eluf ta' nies jaqsmu l frontiera kuljum u xorta qegħdin nisaqsu dwar il-backstop. Tistgħu timmaġinaw x'effett ikolla din jekk tinbidel M'għandniex niperikolaw il-Good Friday eh, Agreement. Is-CEO tal-Modern Bounty Council tkellem dwar is-sitwazzjoni fil-qasam tal-agrikoltura u l-kultura. Nisperaw li ma jkollniex frontieri hemmhekk, Sur Barnier għandna naħdmu flimkien biex ikun riżultat tajjeb għaċ-ċittadini ta' 27 stat membru għamilt biċċa xogħol immensa biex iżomna affukati u grazzi tax xogħol li għamil. E grazzi, l-aħħar kellim. Bratislav Trinka. Grazzi ħafna. Sur Barnier. Hemm madwar 70 għal 90,000 għal ċittadin Slovakki li jgħixu fir-Renju Unit. Jekk nitkellmu dwar iċ ċittadini ta' Slovakkja, qegħdin nitkellmu b'mod partikolari dwar ċittadini mir-reġuni tal-Vant ta' Slovakkja. Ħafna mir-raġunijiet jinvolvu raġunijiet ta' xogħol. Għal ħafna minn dawn iċ-ċittadini ta' Slovakkja, l-istatus legali huwa importanti ħafna u mhux ċar se jiġri eżatt fil-każ ta' soft Brexit. Dan jiddependi ħafna fuq il-verżjoni finali tal-Brexit. U allura għar-reġjun ta' Slovakkja tal-Vant. Importanti naraw x'se jkun il-ftehim finali u jekk ma jkunx hemm ftehim jekk ikonna hard Brexit, allura se jkollna perjodu ta' tranzizzjoni u wara dan 20 ta' eluf se jiġu lura fi żmien qasir ħafna, jiġifieri importanti ħafna għall kumitat tar-Reġjuni illi eh, Jihu nota ta' din eh, il-possibilità anke sentejn minn qabel. Importanti li nibdew il-preparamenti, mhux biss preparamenti qafas, imma anki pjanijiet fuq livell reġjonali. Jiena nissuġġerixxi li l-Kumitat tar Reġjuni jagħmel kumitat speċjali biex jistudja dwar l-impatt tal-Brexit u eh, jara eżatt se jiġri f'reġjuni speċifiċi tal-Unjoni. Issa x'miżuri wkoll għandhom jittieħdu f'dawn ir-reġjuni. Issa skużawni eh, se jkolli wafqek hemmhekk, ħadd id-doppju tal-ħin, issa se nerġa' nħalli fidejn eh, is-sur Barnier għall-aħħar darba. Grazzi President. Jiena nixtieq nibda billi nindirizza s-sur Alonso. U kien qed jitkellem dwar iċ-ċittadini tar-Renju Unit illi jgħixu f'pajjiżi oħra miljun u nofs minnhom. La darba ir-Renju Unit eh, jiġi pajjiż terz, allura huma ma jkunux jistgħu jipparteċipaw fl-elezzjonijiet Ewropej la darba jitilqu mill-Unjoni naturalment. Kont qegħdin titkellmu dwar elezzjonijiet muniċipali, dik hija xi ħaġa differenti serra lix kull stat membri membru, kull wieħed mis-27 membru għandu l-prerogattiva nazzjonali illi jiddeċiedi fuq id-dispożizzjonijiet legali illi jiggvernaw iċ-ċittadini minn pajjiżi terzi u l-parteċipazzjoni tagħhom fl-elezzjonijiet jew lej ġifieri din mhix deċiżjoni tal-Unjoni ma' deċiżjoni nazzjonali. Emil u Surazzo Bardi u Sur Trinke issa irreferew għal ċittadini Eh, f'żewġ postijiet. Eh, aħna għamilna ftehim dwar dan u naħseb li kien ftehim tajjeb hawnhekk il-Parlament Ewropew u ħafna assoċjazzjonijiet issa kuntenti li l-4 miljun u nofs fuq iż-żewġ naħat se jkunu gvernati mill-ftehim Ġifri mhux id-90,000 Slovak biss, imma eh, il-50,000 Pollak u insomma il-miljuni kollha involuti huma għandhom drittijiet, anki drittijiet soċjali u sal-aħħar tat tranzizzjoni dawn id-drittijiet se jibqgħu rispettati jekk il-ftehim jiġi ratifikat. Dan japplika għalihom għall membri tal-familja tagħhom u japplika għal ħajjithom kollha Jiena naħseb li din dan huwa ftehim reċiproku pożittiv ħafna mar-Renju Unit. Naturalment il-ftehim irid jidħol fis-seħħ jekk ma jkunx hemm ftehim sur Allura, il-priorità tagħna se tkun illi nadottaw miżuri ta' kontingenza laterali min-naħa tagħna. Aħna m'aħniex qegħdin naħdmu għabbażi ta' din l-ipotezi hawnhekk. Aħna qegħdin nippreparaw għaliha naturalment, però qed nippreparaw għabbażi tal-ipotezi għabbażi ta' ipotezi li se jkun hemm ftehim fuq il-Brexit. Asur ħedet jiena nifhem x'qed ħoss għaddej il-proċess. Hija rrieda ta' ħafna miċ-ċittadini tar-Renju Unit f'referendum u l-Gvern żamma dir-rieda u qal li r-Renju Unit se jitlaq mill-Unjoni Ewropea imma anki eh, mis-suq waħdini wkoll. Jiġifieri din hija għażla tal-gvernanza tar-Renju Unit hemm dibattitu fir-Renju Unit għaddej dibattitu demokratiku li għandna nirrispettaw sa dan it-tant Għandna nistennew u nnegozjaw mal-gvern illi qed jagħmel din il-proċedura li jitlaq mill-Unjoni. Smajna minn eh, Logan dwar il-konsegwenzi sur Logan irrefera għal eh, Emil Book ukoll dwar li nittessjaw l-Ewropa darba wara l-oħra iva dak li għandna huwa fraġli ħafna għandna valuri maqsuma imma suq waħdini mhux biss qasam ta' kummerċ ħieles xi kultant naħseb li d-diffikultà e, tifhimha din ħaġa Hawnhekk għandna ekosistema ta' drittijiet soċjali ehm, ambjentali, ċertifikazzjoni, regoli konġinti, monitoraġġ tas-swieq b'ġurisdizzjoni komuni illi tiksi dan kollu hija ħafna iktar minn free trade area. U għalhekk meta inti tħares lejn l-Istati Uniti jew iċ-Ċina hemm rispett eh, lejn l-Unjoni Ewropea u s-suq waħdini tagħhom għax hija qasam għal ħajjiet tagħna soċjali u ekonomiċi. 500 miljun konsumatur u 22 miljon kumpanija kollha qegħdin jgħixu minn hawnhekk. U allura naħseb illi dan ir-rispett huwa bżonn już l-istess kif aħna nirrispettu nirrispettaw id-dritt li r-Renju Unit jieħu d-deċiżjonijiet tiegħu. Fuq dak li qal eh, Luna Velislow Gerbe, eh, iva rridu eh, naraw li nbidlu xi kultant ċertu affarijiet biex inwieġbu aħjar għal tħassib ta' ċittadini. Ma nistax noqgħod nikkummenta fuq sentenza mbagħad tal-Qorti Ewropea ta' Ġustizzja li eh, minn qalet il-qorti ħajġi pubblikat nhar it-tnejn fid-disa. Ġifier fuq dak ma se ngħidilkom xejn eh, Sinjura Ford semmiet il-Brexit fl-Irlanda jien atterkom eh, il-Brexit m'għandu l-ebda valur miżjud. Imma fejn naraw li għandu l-iktar effett negattiv huwa fl-Irlanda illa li jiex joħloq problema għal proċess ta' paċi, stabilità u kooperazzjoni u riskju li mmorru lura ġifieri, allura flimkien ma' Renju Unit qed nippruvaw nżommu l-ftehim Good Friday eh, u eh, nixtieq nirringrazzja minn qalbi tixok eh, u l ministri kollha tal-Irlanda ta' fuq għall-ispirtu ta' ħabiberija u ta' kooperazzjoni li biħdibna flimkien u li wasalna fejn qegħdin. Ixtieq nirringrazzja lilek, Sinjura Forden, nixtieq ngħidlek li fuq il-kuruturi u r-rabtiet bejn l-Irlanda ta' fuq u l-pjat tal-Irlanda u l-Unjoni Ewropea iktar xogħol għad irid isir il-Kummissarju Bulċ li hija responsabbli trasport qed taħdem fuq dan Margaret li qed kelmet fuq konsegwenzi fuq Rolls Royce fuq katina ta' falura darbaħra minx ħanqod nagħmel kummenti fuq il-politika interna tar-Renju Unit, però nixtieq ngħid li għall-impriża għall-ekonomija ta' renju Unit eh, Rolls Royce eh, u eh, isem importanti u simbolu u mux bis hemmhekk ma kif l-Unjoni ġifieri kif qatt qabel mhux ħajkun mhux ħatkun sitwazzjoni business usual effetti negattivi ta' Brexit hemmhekk qegħdin ma tnixeq ngħid ukoll li fl-Irlanda aħna provajna nfittxu l-aqwa riżultat possibbli u nemmen li dak li ksibna huwa riżultat pożittiv għall-ekonomija tal-Gżira tal-Irlanda għalfor rridu noqogħdu attenti fuq l-impatt li l Brexit u partikolarment fuq l-Irlanda fuq senjuri provajta Nħu nota ta' kollox, eh, ħat nota u koll eh, permess ta' korroboratori tija il-mistoqsijiet eh, kollha il-task force mux jamenni edemmek, keve jek intom għandkom mistoqsijiet uħra t-xoqot għaddu, jew permess tal-presidenti jew nkella moti jħor jena nwieġeb kull mistoqsija kif għadni kif għamilt. Grazzi l-Kumitat tar reġuni Aziz Sur President, eh, għataraw għax eh, eh, applaus applaus illi u fuq l-istess level tal-bicċa xogħol li ġedva tal-ilek. Ħadni ktar ħin milli kien allokat, napprezzaw illi inti uġibt il-mistoqsijiet kollha li tresqulek. Iva, f'xort ta' anzi, eh, kull suċċess issa eh, għal eh, fazijiet li jmiss ma nistawx nbassru xħaj kun il-ġejjeni imma nixtiequ nawgurali kull suċċess. Bas li jmiss f'dan il-proċess tant twil tal-Brexit eżis kollegi, kważi speċċajna, naf li mandkom xaġazzjonijiet għal-fat li jinħatru membri ġodda fil-buru, għandkom il-lista suppost, nixtieq ninformakom li ħajkun hemm membri ġodda fil-kumitati li tistaw sibuhom fil-korta nhar il-5 u 6 ta' frar nerġgħu nintaqgħu grazzi lil dawk kollha li kontribwixxew għatħajja ta' din is-sezzjoni plenarja li kienet waħda mimreda żbajda ma waħda ta' suċċess. Grazzi lill interpreti nixtieq eh, lilkom ilkoll eh, festit tajba striħu sew għaliex la niġu lura ħajkonna ħafna xogħol jistennina. Minister Sat minn il-mandat. Grazzi ħafna.